Good morning everybody. il lodba tajba li l-kulħat, skużawni li ma stajċi nkun hawnhekk ma' għumma raġunijiet personali u grazzi wkoll għal daw kollha li eh, presedew u kienu hawnhekk prezenti is-sezzjoni fuq eh, il-ħin ta' skrutinju leġislattiv ħaj kopri id-direttiva ta' ħlasijiet tard. imbagħad qabel ngħaddu għal votazzjoni natu aġġornament eh, dwar it-Telecom Single Market Package votazzjoni tiegħu eh, kif tafu eh, ċertu partijiet li jirrigwardawna. Wis eh, Kersen Schreiber jgħat hawnhekk minn tal-Kommissjoni huwa direttur fuq Kozme fi DGM ta' l-industrija ta' l-SMEs u issu intern grazzi ħafna tal li ta' unek maħna hawnhekk l-antija kellum huwa li tkellimna u t-informana dwar din id-direttiva ta' ħlasijiet tard. Forsi jisur xejber tista' tagħtina il-presentazzjoni dwar il-qada prezenti, mbagħad nistgħu eh, nieħdu xi mistoqsija dwar membri fil-awla illi qed isegwu l-kwistjoni. Grazzi. n-għura President, l-għadba tajba li kolħati, jena kontenta illi ġejt l għura unek il-Komitat Imko eh, mill-bidu ta' ġunju eh, ħaddin il-funzjoni ġdida ġifiri nitlobkom stabru miħaj, il-sur Andropolos u il-kap tiegħi jirviri jekk jena ma nasalx jagħtawnek biex użinni. Nixtieq infakkar fuq illi dan huwa dibattitu importanti fuq l implementazzjonijiet ta' direttiva il għaliex e, transazzjonijiet ta' ħlasem u ma' importanti bejn autoritajiet pubbliċi u privati u importanti ħafna illi edha ta' skadenza jizzamu. U jekk ikun hemm ħlasijiet ta' dan jista' jaffetwa b'mod negattiv eh, il-likwidità mm, tal-kumpaniji. Partikolarment il-kumpaniji żaru medji l-SMIs huma bil-quta ġifieri eh, id-diretturi id-direttivi tagħna għandhom impatt dirett eh, u li kollhom impatt dirett pożittiv fuq dawn il-kumpaniji partikolarment f'dan il-kontest ta' kriżi. Nixtieq ukoll infakkar naħseb diġa familjari ma' direttiva, imma eh, nfakkarkom fuq l-erba dispożizzjonijiet l-iktar importanti eh, li eh, fuq l-implementazzjoni, l-armonizzazzjoni tal-mod kif isiru ħlasijiet mill-autoritajiet, tal-entitajiet, u hawnhekk għandna data ta' skadenza ta' 30 ġurnata hemm ċertu eċċezzjonijiet, imma 30 ġurnata regola ġenerali. Mbagħad għandna il-commercial freedom ehm, u eh, f'dawn il-każijiet eh, kunem hemm transazzjonijiet li biex isiru jista' jkun hemm żmien ta' 60 ġurnata. Mbagħad hemm intitolarment awtomatiku eh, għal ċertu ħlasijiet u hemm ukoll fl-aħħar interess ta' tutorju ta' 8% fuq ir-rata ta' referenza tal-Bank Centrali Ewropew. Naħseb li dawn huma dispożizzjonijiet ewlenin tal- din id-direttiva nixtieq issa nifurmakom fuq l-għada twali kull stat membru informa il-miżuri ta' trasposizjoni sa' l-ulju tal-2014 u ħafna mill ġiet ta' trasposizjoni kienu jusa bħala tajba eċezzjonijiet żgħar li qed nagħtuhom segwitu minnaħa tal-Kummissjoni u għanna tlet proċeduri ta' ksur minħabba trasposizjoni ta' direttiva ma' somma dan huwa fil-qegħdin fil-proċess li insolbuh. Imbagħad punti iktar importanti fil-waqt li jista' jkun hemm trasposizzjoni kif suppost hemm ċertu stati membri ehm, li fil-fatt mhux qed japplikaw liġi kif kif suppost hemm jiġifieri nħareġ ehm, ksur hemm ehm, proċedura ta' ksur kontra l-Italja, Spanja u l-Greċja. Kien hemm ħafna elementi li rċevejna u Għalek, rajna jekk u xe tukunem hemm implementazzjoni kif suppost u minna ħatab diġigru għamilna studju illi uh, huwa hija prassi komuni illi aħna namlu biex naraw naqra kif il-qada attwali fil-font u naraw naqra jekk l-implementazzjoni hija qed issir verament f'kull stat membru u f'kull settur. U dan eh, ninkluduhom bat ma sejbi oħra li aħna namlu u l-res u flim u l-res u eventualment marzu tal-2016 kif maħsub fi direttiva li żewġ leġislaturi. Naħseb eh, dan huwa mm, fuq fuq eh, x'inhi situazzjoni kif naraw għallum. aħna nirċevu il-menti b'mod dirett, ikun hemm tracking ta' data li hija disponibbli u jekk hemm xi pubblikazzjonijiet jew inkella ċifri fuq ħlasijiet minnaħa ta' stati membri individwali dawn huma pubblikati regolarment u naħseb nista' naqfa hawnhekk ħalli inti komplans għall-mistoqsijiet biex niġbor. L-idea naħseb li raffarijiet mhux jintajjeb fuq it-Traspożizzjoni imma mhux daqsek dwar l-applikazzjoni ta' derdi għalieħ eh, ija daqsanti għor importanti. Dak kollox, grazzi. Grazzi ħafna, Miva, jekk taqbel tista' tieħu l-ewwel round. Ta' mistoqsijiet imbagħad eh, ikollu ċans twieġeb eh, Sir Ivan Stefanic. Grazzi ħafna, Sinjora President, grazzi wkoll Sinjora Schreiber tal-li tajtna il-qada attwali il-level ta' debituri u ta' ħlasijiet hija xi ħaġa importanti. U allura jiena nixtieq nara iktar u iktar programmi fuq eh, din id-direttiva. Għandna żewġ mistaqsijiet l-ewwel net eh, fuq eh, il-lista is-sewda ta' debituri, ma nafx jekk għandkom din il-prassi li toħol u li ta' debituri pajis pajis, u jekk forsi jem xi xaħat li għandu prassi aħjar biex toħol u iktar trasparenza jekk u xbeħsibkom ta' tu segwitu għal dan. It-tieni punt huwa fuq il-budget Ewropew l għaliex fost oħrajn qed nitkellmu dwar ħlasijiet tard bejn negozju ma' wkoll ħlasijiet minn entitajiet pubbliċi l-entitat. Hemm punt eh, konsiderevoli dwar dawk li sa' membri suppost qed jagħtu xi ħaġa lill-budget Ewropew ma nafx jekk intom fil-implementazzjoni ta' direttiva jew fl-idea ħatux in konsiderazzjoni dan dan il-każijiet ukoll. Grazzi. Nixtieq nirringrazzjakom ta' din l-opportunità li tatuna dal biex nitkellem dwar din id-direttiva pjuttost importanti. So intern effiċenti li tikollu dan it-tip ta' regoli li jippermettu li jkun hemm dawn ir-rapporti finanzjarji adegwati bejn il-kumpanji u l-amministrazzjoni pubblika. Jiena ġej minn pajjiż li huwa fost dawk li għad fuq il-blacklist peress li matul is-snin akkumulajna dejn fl-amministrazzjoni pubblika li huwa pjuttost qoli. Rajna li dan kienu jgħet mis-suġġetti li fuqhom u l-gvernijiet tagħna eh, ippruvaw ħaffu l-affarijiet. Mhux biss fi kwistjonijiet ta' proċedura ta' ksur li għamlet il-Kummissjoni kontra l-Italja, imma anke biex ikollna sistema ekonomika aktar effiċjenti u naliminaw din it-tip ta' struttura fis-suq tagħna. Jiena għalek kontent illi dan huwa suġġett illi il-Kommissjoni qiegħda issegwi bil-viċin li din id-direttiva tiġi applikata. Ija kontenta bl-approvazzjoni ta' din id-direttiva ma' bl-implementazzjoni tagħha. Aħna rridu nkunu kontenti b'dan il-ħaġa wkoll li bl-implementazzjoni tagħha. Ma nafx jekk fil-monitoraġġ u x'qegħdin jiġu immonitorati anke prassi tajbin. Mod partikolari f'dawk il-pajjiż fejn qed jiġu implementati sabiex insibu soluzzjonijiet alternattivi ħalli inħaffu l-proċess ta' ħlasijiet li qed isiru tard peress li dawn forsi jakkumulaw matul is-snin u jista' jaffettwa anke l-finanzjament pubbliku li l-Kummissjoni stess ikolla fil-regoli fundamentali tagħha. Jiġifieri f'analiżi li qed tagħmlu ma nafx jekk hemm xi parti li b'xi mod jew ieħor tista' tanalizza anke l-aħjar prassi li għandna fl-Ewropa f'fas l-Istati Membri biex twieġeb anke għal ħtiġijiet u għall-lan ta' din id-direttiva. Thank you, Chair, and thanks for, for Grazzi tejt eh, l evoli Sarantova jiena tenħaras eh, bil-qoddim lejn eh, il-rapport l-evaluazzjoni Sena diħla, grazzi ħafna u koll, tal-li tajtna naqram input fuq kif ħatkunu għattaslu għal dan. Tajjeb illi naraw il-li direttiva tassew għed taħdem jiena minna ħata negozju għandi ċertu eh, respons negattiv uħut anke qalu li laqas jafu xejn fuħut mill-istati membri eh, fostom tiegħi eh, u ma qalu li qalu li iva jista' jkun li implementata ma ma nafx kemm qed taħdem Ir-raġuni hija li direttiva ma tirrikjedix illi ehm, kuna monitoraġġ tal-implementazzjoni mill-istati membri Mem xejn fil-dettal dwar dan. Innuqqas dan ir-rekwiżit eh, naħseb eh, kien żball ċar. U għalhekk kien xiftit imħasba meta nara eh, desk research żemmija tnejn fil- mod kif qed tipproċedu fil-slide fuq il-metodoloġija iva qed nara wkoll intervisti ma' partijiet interessati, konsultazzjonijiet naħseb importanti li tkomplu b'dawn illa li jiex inkellam ma tistawx tifmu kifet taħdem fil-konkret din id-direttiva hemm ukoll il fat li l-SMI e xi kultant bombardjati bis servis ma tantx ikollhom ċans eh, jimlewhom. Importanti li l-opinjoni eh, ta' kull sat membru tittieħed ukoll Mbagħad għandi mistaqsija, Sinjura Direttur, kif għat izguraw li l-SMEs ikunu eh, informati b'mod sħiħ dwar id-drittijiet tagħhom din id-direttiva huma konxi dwar l-intitolament li għandhom f'każijiet taħla ħlasijiet tard, apparti minn dawk l-istati membri li ma trasponewx kif suppost eh, id-direttiva bażi ta' l-evidenza, jidher li l-ikbar problema tibqa' inqas ta' għarfin eh, minnaħa ta' negozji żgħar li fl-aħħar mill-aħħar din kienet direttiva maħsuba biex tħarisom dan u din hija dikjarazzjoni tajba minnaħa tiegħi u jekk huwa il-każ allura kif nejnu għom biex jifhmu aħjar fuq x'inhi din id-direttiva. Grazzi eh, Senjora President, Sur De Jong, grazzi eh, direttiva dwar ħlasijiet eh, tard, din kienet waħda mid-direttivi illi eh, tmur lura leġislazzjoni eh, l moddija u punt illi resqu li b'moċar l-SMIC li dan huwa suġġett vitali għal-jom id-desk research. Naħseb li eh, dan mhuwiex eh, l-iktar mod ideali kif nindirizzaw realtà tas suq. Kien hemm diversi problemi illi ħabbatna xna magħhom tul id-diskussjoni ta' direttiva u ħafna drabi dan kellu x'jaqsam mal poter. Ejja nejdu inti negozju zaħir u tixtieq tagħmel negozju ma' xi entità tal-gvern lokali. Hemm verament ftit possibiltajiet ta' rikors jekk wieħed irid il-ment eh, ġala darba xogħol ikun sar mill-entità eh, mill-kumpanija. Ġifieri naħseb li eh, tajjeb ikun hemm xi ħaġa fuq dan il-punt. Iktar mill-li noqdu nitkellmu dwar trasposizzjoni formali, rridu naraw jekk hemmx strutturi kif suppost eh, fl-amministrazzjoni pubblika kif anke dan ħajtkula sal-livelli lokali. Kien hemm ukoll imbagħad fid-diskussjonijiet il-punti B2B il-kumpaniji żgħar, kif il-kumpaniji żgħar jistgħu ifittxu lil dawk kbar eh, nixtiequ tal-inqas indaħlu obbligu. Per eżempju, hawnhekk naf li għandna l-massimu eh, ċirkostanti eccezzjonali ta' 60 ġurnata, ma nafu xorta illi hemm nuqqas ta' sigurtà ta' serħan il-mof fost il-kumpanija tal. Allura, nishtijen kunna fjek kemm stati membri li għandhom mekanizmi biex jiffaċilitaw it-tressiq ta' elementi ehm, situazzjoni fejn għandek kumpanija zaħira u oħra kbira. jekk inħarsu lejn il-Kummissjoni eh, fuq is-suġġett nafu li track record ma kienx tajjeb anki jekk nsemmu eh, il-budget u nishtiq nkun naf jekk eh, hemm xi ħsieb forsi li l-Kummissjoni nifisha ittejjeb dan it-track record u jekk fil-każ tgħidilna b'dan eh, illum iva mela jekk fim tajjeb jiena ħandur il-gruppi u nara naqra li wara jkun sar ir-round imbagħad fl-aħħar mill-aħħar induru għal tweġibiet Signora Grappini mela Grazzi, Signora President. Iva, ma jiena nasab li kikun naħdem FSMI kun kontenta b'direttiva bħal din. Il-problema però u nittama li l-Komissjoni tista' deċċaranna l-affarijiet, ċertament, direttiva hija tajba imma problema illi nixtieq nitkellem dwar fir-Romanija u anki b'mod ġenerali hija li din is-sorprendiet ehm, l-istati membri l għaliex ehm, ir-realtà dvarja għandek ehm, pajizi fejn għandek ħafna dewmien ta' ħlasijiet u dan mhux biss bejn stati u kumpaniji ma bejn il-kumpaniji. Aħna x'għamilna provajna noħol u eh, blacklist ta' dawk li ħadu sem fil-prokura pubblika imma ma rispettawx il-ħlasijiet jew żmien għal-ħlasijiet u provajna nużaw din l-inizjattiva biex nindirizzaw dawn il-każijiet. Hawnhekk qed nitkellmu dwar żmien massimu ta' 60 il-ġurnata ma jekk fimt dan japplika biss għal entitajiet privati issa SMI biex ngħid hekk manda l-ebda seta kontra impriża kbira, m'hemm xejn, mem lebda ebda li titkellem dwar dan issa fuq ehm, il-kumpens ta' 40 euro. Jekk il-semi ma tirċevix, hija trid tmur tfittex ehm, mod ġudizzjarju ehm, għanda għanda l le. Ġveri t t tressa kasi, ma nafx aħna fil-pajis tagħna dan jista' jieħu snin sħaħa u din mhijiex xi ħaġa illi kumpanija żgħira tista' tiflaħ għalija. Hemm xi ħaġa xi mekkaniżmu illi jippermetti illi jkun hemm dispożizzjonijiet nazzjonali biex jevita l-SMEs illi ħabtu ma dawn il-protesti ma jispiċċaw qatt. Mela, għandna mekkaniżmu illi ma jaħdimx Għatallin inqas fis-flissat membru tiegħi u anke forse f'ħrajn. nixtieq kjarifika, nistgħu ntejbu din id-direttiva partikolarment fuq il-ħlasijiet tard dwar il-budgets lokali, reġjonali u mkella nazzjonali. Hemm miżura li nistgħu ndaħlu biex il-ħlasijiet tardivi ikunu sottomessi għal proċeduri oħra parti dik ġudizzjarja jekk nistgħux indaħlu mekkaniżmi li iwiżnu lill smes biex ma jkollhomx bżonn jistennew snin sħaħ sakemm jirċievu il-ħlas dovut lilhom. U uh, iva, tkellimna dwar it traspożizzjoni fl-istati membri, uh, imma jekk qed ngħidu um, kważi design jew fuqhom fil-mija ma rċevewx il-ħlasijiet fost dawn il-kumpaniji żaru medji. Irridu naraw naqram kif ħan indirizzaw din il-ħaġa. Grazzi, hemm x'mistaqsijiet oħra le mela. Jiena nixtieq nagħmel xi kummenti niftakar il-konċedow rapporter dak iż-żmien meta konna bdejna bit-taħdidiet, nixtieq nitkellem dwar dak il-qal Sur Young li Iva, trek rekord tal-Kommissjoni u eh, il-bot minn minn dak eh, situazzjoni mixtieq eh, u naħseb il-li jef l-interess tagħhom li jagħtu l-eżempju tajjeb nixtieq norbot ukoll ma' dak il qal Dieter iġifir fuq ehm, it-tmexxija b'soda ehm, u xi progress ukoll qed nagħmlu fuq l-SMEs nafu li il-termini, ehm, il-klawzoli huma tassew sfavorevoli għalihom opportanti illi fċertu industriji l-SMEs ikunu jistaw jinnegozjaw termini ta' ħlasijiet itwal partikolarment ma nafx settur ta' DIY nafu li għawna kiet nitkelmu fuq prodotti ta' kostruzzjoni u għalek nitkelmu dwar izmin eh, ta' prodotti li jistaw dumu ħafna fuq ehm, sakemm jiskadu. Ġifieri ħafna drabi sfortunatament jiġri li dawn il-kumpaniji spiċċaw eh, mingħajr kuntratt mingħajr eh, garanzija. Allora nixtieq eh, nkun naf kif qed nindirizzaw din situazzjoni tassew tal-mistħija. Naf li nofs l-SMIs kienu kienu l-menta fuq din is-sitwazzjoni u naf li hija problema jekk ikonna eh, dejna eh, situazzjoni sitwazzjoni eh, mixtieqa. Nadissa għall-Onorevoli Gepard. Grazzi. Iva, ħafna mill punti l xtaqt namel tqajmu. Allura, ħaniħu punti wieħed fuq il-kapacità ta' tfassil tal-liġi li miex għal kollox ċara, miex għal kollox ċara x-deċizjoni it-tihdet eh, rigward id-definizjoni ta' autoritajiet pubbliċi. Ma nafx, eh, il-Komissjoni ta' din il-kategorija u jekk iva, et isegwu, <laughs> et isegwu regoli Ewropej, grazzi, Sur Xwob. Grazzi, Senor President fid-diskussjoni dwar direttiva fuq il-ħasijiet tard irridu niddistingu bejn pajis u ieħor hemm pajjiżi li wara l-implementazzjoni anzi wara id-data ta' trasposizzjoni għadhom ma implementawx fil-veru din id-direttiva allura l-mistoqsija l sinjura senjura xajberi li ir-raġuni għala ma kienx hemm din l-implementazzjoni f'ċertu stati membri u ma raġunijiet budgetari. U għala il-tibdil fil-proċedura ma ħaffieċ l-affarijiet. Meta konnet nitkellmu dwar il-gvernanza fissu wahdini, niftakar il-dem kien hemm proċeduri ta' ksura u l-Komissjoni għazel naħatmu negozja ma' Eh, mill-istati eh, membri. Ma jider li hawnhekk għandna każ fejn eh, dawn il-proċeduri ta' ksur mhumiex qed Il-problema hija li il-fu ehm, li ma tajb ehm, il-ħażin u ħan riskjaw fu kollox. Ma ħażin li għanet tajjen. U Eh, aħna ma tantx għandna kapaċitajiet il għaliex hemm proċeduri differenti bejn stat membru ieħor ma forsi nistgħu nagħmlu iva ftit iktar imma naħseb bħal kif bħal kif ġilli naraw dak li inti inti talat għalih irid ikun imnizzel eh, ċar ċaru tont. Allura, dak u appunt irridu nindirizza u rridu naraw illi dak kollha konċernati ikun jafu eh, xi drittijiet għandhom eh, xemru rekors. Iva, ħafna mistaqsijiet ma nafx forsi nistaw nċifu kol iktar informazzjoni fuq l-open infringement anki fuq ċertu setturi partikolari. Ġifiri, naraw, mela, naddu għatweġibiet. Iva, nibda bis-sur sefenis u l-lista is-sewda Iva u din id-diskussjoni sħiħa u dan ikopru wkoll setturi differenti, Iva, naħseb li l-odda hija tajba ma illa li xħafna drabet nitkelmu dwar autoritajiet pubbliċi il-qed ħasru um, qed iħallsu tard. Ġifieri ma nasibx li għanna bżon lista sewda ta' operaturi kummerċjali li xħafna drabi il-problema kifat i mumma l autoritajt pubbliċi. Ejva, mnafu li għanna kustanijiet fl-Italja, Spanja. Ejja, ma nafx forsi nistaw eh, nużaw din il-lista sewda imma ma nafx kemm mela li soltu nużawa għal f'kuntest partikolari. Grazzi wkoll koll dawk kollha li appoġġawni, iva għandna bżonn l-arfien, għandna bżonn feedback minn tagħkom mela li intom tisimgħu direttament mill-kumpaniji li rapportaw direttament kwistjonijiet u importanti li konna dan il-feedback minn min, min rasilajn ħalli mbagħad nirriflettuh fil-leġislazzjoni tagħna u naraw li tiġi implementata ta' sew li senjura Xarazova. Ma nafx kemm huwa kompletament minnu dak li li għattu li direttiva ma titlobx li kunem monitoraġġ ta' direttiva mm, territorju tagħhom. Nista' ngħidlek hija li l-istati membri jridu juru trasparenza li jkun hemm illi dawka li għalija maħsuba din id-direttiva tipprovdilhom l-informazzjoni importanti li ikun hemm l-applikazzjoni kif suppost iva forsi m'hemmx eh, rapport wieħed jagħmel imma importanti stalli stati membri li jiżguraw li l-affarijiet isiru kif suppost li nistanejt fuq l-informazzjoni l-SMI, saħna minna diversi kampanji ta' informazzjoni, niftakar jena stess, għamilna dan anke fir Repubblika Ċeka fejn ġbarna fl-imkien negozji, assoċjazzjonijiet ta' negozju u anke wkoll networks imprenditoriali Ewropej u networks oħra, illi fl-aħħar mill-aħħar ħaj huma illi waslu l-informazzjoni. iġifir kienem eh, informazzjoni immirata fil-kampanji tana. L-sur Deong u eh, l-oħrajn l-għajmu din il-kwestjoni u koll eh, Iva, il-Kommissjoni ma nafx, anke il-Parlament u U l-entitajiet pubbliċi kollha Jena sfortunatament m'għandix figuri eżatt imma dak li għalu li għaliex jena hija l-ewwel mistoqsija li jena staqsejt ġifieri aħna qed nagħtu eżempju u tweġiba li l-irġevejtu jena nisa jidilkom illi eh, ija illi ehm, it-track record tagħna tjieb ħafna minn dak iż-żmien li bdejna niddiskutu. Ma naqbel magħkom illi iva aħna bħala istituzzjonijiet għandna nkunu eh, minn ta' quddiem biex nagħtu eżempju. Fuq eh, kif il-kumpaniji żgħar jistgħu jilmentaw kontra il-kbar, naħseb dan huwa marbut ħafna ma l-mistaqsija tiegħek, Viki fuq il-fat li termini u ma tassew sfavorevoli dejjem hemm kwistjoni li ħatqum f'kull eh, qasam ta' leġislazzjoni minħabba zbilanċ ta' minħabba diskrepanza bejn kumpanija żgħar eh, u kbar, pereżempju li ġu fuq il-kartels nafu li il-kumpanija kbar jistaw jihdu um, jistaw jirriskjaw uh, ħafna mentri mux mhux daqshekk. fat fatt magħruf imbagħad li jekk ma jkunx hemm konformità mad-direttiva. Imma eh, f'każ ta' f'każ ta' ħlas dan suppost eh, joħroġ eh, joħroġ fil-pubbliku. Jekk pereżempju jkun hemm repetitivament eh, estensjoni ta' data ta' skadenza, din hija xi ħaġa ma nistgħux naċċettaw importanti ma jekk tafu b'ċertu sitwazzjonijiet aħna għandna l-Enterprise Europe Network u għandna għajnu naħra nistaw nofru ma iġbdunna l-attenzjoni. ħaġam illi xaħat jieġi mitlub illi eh, jamel eh, resa il-kumpanija l-oħra qoddim il-qorti imma eh, li idum snin sħaħ ma ma nasibx li ħaġa tajba, ma u speċjalment meta nafu illi hemm ċertu regoli ċertu ċirkostanzi fejn kumpaniji permezz eh, eh, ta' ta' modi oħra jistaw jamlu eh, appell jistaw ifittxu kompens mod ieħor. Allura naħseb illi dawn il-mekkanizmi kollha tajluna importanti u importanti illi jkun jafu dwarhom. Naħseb illi wġebtu koll il-mistoqsija tijak, Senjura Gepard, Sur Schwab. għala Anzi, ħanibqa bl ingliż eh, tgħid il-kelima. Dak li għad mhux kompletament minnu eh, fuq it-esposizzjoni sħiħa aħna qegħdin f'sitwazzjoni pjuttost tajba għandna kważi li stati membri eh, kollha forsi mill-Irlanda li għadha dejja bil-konsultazzjoni pubblika ma virtualment għandna l-istati membri kollha li trasponew din id-direttiva kwestjoni vera u fejn hemm bżonn skambju kontinwu u um, uh, is-segwitu li natu uh, naħseb dan huwa importanti uh, apparti wkoll ovvjament mill-każijiet ta' implementazzjoni skorretta iva. Fu um, il notifiku punti u punti oħra ma nafx jekk iktar informazzjoni l President fuq il-proċeduri tagħna aħna nistgħu ngħadduhom m'għandniex problema għarfuna. Ma nafx jekk hemm xi ieħor li jixtieq jintervjeni, il-mistoqsija li kelli jiena mingħand il-membri u rritni li forsi il-membri jixtiequ li jkunu jafu aħjar liema awtoritajiet pubbliċi qed jirċievu il-menti kontrihom. Tisemmejt il-blacklist li ma ux xaġa adegwata, iżda forsi il- membri li u jifmu aħjar kif jistaw ma li xnu l-frazi xejn illi jisemmu lil dawn l-entitajiet imma biex ikun hemm aktar trasparenza fuq livell tal-istati membri biex ikun jafu minn huma dawk li mhux qed ikunu f'konformità ma' liġijiet u anke kif jistgħu intejbu l-linji gwida anke għall-SMEs. Inti semmejt anke ċertu għodot fuq livell ta' kummissjoni. Imma kif qed jgħidu l-membri hawnhekk dak li qed jaraw fil-verità huwa li hemm nuqqas ta' informazzjoni fuq livell ta' stati membri fuq livell lokali. Għalhekk Għalek forsi rridu kurem aktar dialogu ma'kom dwar dan u fuq il-kustjoni ta' ksur jek tkun qed tittieħed azzjoni kif qal sur Schwab nippruvaw ninkoraġġixxu l-persuni biex ma ma watqux dak il-ksur l-ewwel qabel kollox. U biex ikunu nafu li ma setturi, li ma stati membri, li ma tip ta' stati eh, membri, flima settur, jekux fi settur ta' saħħa jew ta' trasport, fejn edin taraw l-aktar dawn il-pagamenti li isiru sart. So I would suggest the three of us may want to follow up with you directly or um, through further questions. Ma nafx forsi tixtuq xtrasqok ta' mistoqsijiet imma qabel il-Kummissjoni twieġeb. Palma semmejt qabel, it-tlet pajjiżi prinċipali fejn għandna problemi kullimkien, inti semmejt is-settur tas-saħħa li huwa settur importanti ħafna Imma eh, dawn it-tlet pajjiżi huma l-Greċja, l-Italja u Spanja. Hawnhekk għandna <laughs> xhieda ta' ksur fuq ħafna affarijiet. Interim ġustizzja huwa dak l-entità hija dik l-entità privata li ma monitorax dawn l-affarijiet u din l-istatistika anke tħares lejn eh, il-medja ta' żmien ta' kemm ikunu tard il-pagamenti. Li nista' nissuġġerixxi huwa li jekk għandkom xi problemi konkreti nistgħu aħna nweġbukom u minn għandu anke xi mistoqsijiet speċifiċi Kosta Sandropoulos jgħid hawnhekk ukoll u għalli jekk tixtiequ tresqu dawn il-mistoqsijiet tistgħu anke tagħmluhom miegħu. Mela, Jinsa nitlob l-segretarjat biex kontattja lil dawk il-membri li tkellmu illum u nħarsu lejn id-dettal anke l-informazzjoni li kienet eh, li jingħatat. Jista' jkun li jitolbukom tagħtu ftit informazzjoni iktar speċifika fuq setturi speċifiċi. Dak li qed naraw huwa ħafna interess minn naħa tal-membri u x'nistgħu nagħmlu biex ngħinu lill-SMEs dan il-qasam. Grazzi.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 Se nivvotaw tal ħodu fuq il-rapport ta' Sur Pospisil fuq il-limiti tal-emissjonijiet u provazzjoni ta' tip għal magri ta' kombustjoni interna għal makkinarju mobli mux maħsub biex jintuża fit triq jekk il-rapporter ma jixtieqx jitkellem naddu mal-ewwel għal vot. Dawk favur, dawk kontra, Amendment 4. All those in favor? Mela, amenda erba dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Emenda ħamsa dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Emenda sitta dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Issa, vot fuq 36 sa 39 dawk favur kontra astensjonijiet taddi, 40 dawk favur kontra astensjonijiet taddi, 40 dawk favur. Anzi, b'emenda orali li għandkom qoddimkom dawk favur kontra astenzjoni tadi. 42 dawk favur kontra astenzjoni tadi. 43 dawk favur kontra astenzjoni tadi. 44 ma nivvotawx fuqa, kompromess wieħed dawk favur kontra astenzjoni tadi. 46 dawk favur kontra astenzjonijiet tadi. 47 dawk favur kontra astenzjonijiet tadi. It-tieni kompromess ehm, favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda disa dawk favur kontra astensjonijiet taddi, emenda 50 dawk favur kontra astensjonijiet taddi, emenda 50 dawk favur kontra astensjonijiet taddi, vot fuq 10, 11, 12, li 13 u 14 dawk favur kontra astensjonijiet taddi, 15 dawk favur astensjonijiet taddi. 52-53 ġew irtirati, 54 b'emendorali dak favur kontra astensjonijiet. En verifikaw iva din taddi. Issa, emenda 16, musa nivvotaw, emenda 17 u 18, favur, kontra, astenzjonijiet taddi, 55 irtirata, emenda 17, emenda dak favur, kontra, astenzjonijiet taddi, emenda 21 u 56 huma l-istess dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi, emenda 20 mhux se nivvotaw fuqha, 22 dawk favur kontra ta' tgħaddi, 23 favur kontra ta' tgħaddi, 24 li hija parti minn 23 issa. mela 24 u 23 kienu uh, flimkien. jak se għaddu issa għal premessi, premessa wieħed, favur kontra assenzjonijiet taddi, 2, favur kontra assenzjonijiet taddi, 25 favur kontra assenzjonijiet taddi, 26 favur kontra assenzjonijiet nivverifikaw. għanna bżon żewġ voti oħra. Dan jaqa' 27 dawk favur kontra astenzjonijiet taqa. 28 dawk favur, anzi għajn verifikaw fuq 27. Nasab l-istess maġġoranza. my, my card is here, but unfortunately it's not being recognized. Jina għandi l card Imma mhux qed taħdem. 28. Dawk favur. Assenzjoni tadi 29. Dawk favur. Kontra. assenzjonijiet tadi 30. Irtirata 30 u ukoll. 32 musa nivvutaw, 3 musa nivvutaw, 33 dok favur kontra astenzjoniet tadi, 34 dok favur kontra astenzjoniet ta'. Issa, fuq il-rapport permezz ta' votazzjoni elettronika voti ieħor, għandna bżonn voti ieħor. tgħaddi b 30 vot tnejn kontra erba' attenzjonijiet. Proset tassew li relatur Thank you. No. Tajjeb, mela. Thank you. Now, the next is Nicola Dante's report on the possible extension of... Għaddu issa rapport ta' Sur Dante fuq l-estensjoni possibbli tal-indikazzjoni ġeografika protetta tal-Unjoni Ewropea għal prodotti mhux agrikoli. Is-Sur Danta titkellem jew nistgħu nibdew. Okay, Amendment 1 in favour, Emenda wieħed dawk favur dawk kontra astensjonijiet dejjem da tnejn dawk favur kontra astensjonijiet dejjem da tlieta dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess A. Dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi, emenda 11 dawk favur kontra astensjonijiet Emmen Emenda 14 dawk favur kontra astensjonijiet a. Emenda 12 dawk favur kontra astensjoniet taqa. 13 favur kontra astensjoniet taddi. 15 favur kontra astensjoniet ta'. 16 dawk favur Anzi, 16 tneħħiet miex parti mill-kompromess dawk favur kontra astensjonijiet ta'. Kompromess B u favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess C dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess de da favur kontra astensjonijiet taddi. 32 dawk favur kontra astensjonijiet taqa. 33 dawk favur kontra astensjonijiet taqa. Kompromess E, dawk favur kontra astensjonijiet tadi. Kompromess F, dawk favur kontra astensjonijiet tadi. Kompromess G, dawk favur kontra astensjonijiet tadi. 55 dawk favur kontra astensjonijiet tadi. 53 dawk favur kontra astensjonijiet ta'. 56 dawk favur kontra astensjonijiet taqa. Kompromess sakka, dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 61 dawk favur kontra astensjonijiet taqa. 60 favur kontra astensjonijiet taqa. 62 dawk favur anzi 62 u 63 jaqaw. Issa kompromess i dawk favur kontra astensjonijiet taddi 68 dak favur kontra astensjonijiet ta' 69 b'mendorali dak favur kontra astensjonijiet taddi 70 dak favur kontra astensjonijiet ta' kompromess je dawk favur kontra astensjonijiet taddi 79 dawk favur kontra astensjonijiet ta' 80 emenda 80 dawk favur kontra astenzjonijiet ta' di 81 irtira ta' 82 għal tneħħija dawk favur kontra astensjonijiet ta' kompromess ke dawk favur kontra astenzjonijiet ta' di kompromessella dawk favur kontra astenzjonijiet ta' di 88 dawk favur kontra astensjonijiet taddi 89 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Nivvutaw fuq l-opinjoni kollha kemm hi. Nar il-votazzjoni Grazzi tassew. Dan l-rapport għadda bi 32 vot favur, 3 kontra u wieħed eh, u astensjoni waħda proset lil Nikola Ranti. Tajjeb. Right. We've, we are running a bit ahead of time. Mela, tfadlilna naqra ħin u l-esperti għadhom ma waslux Jina għawetkom li sena ġornakom dwar trialogu ta' suq uniku ta' telekomunikazzjoni għax ma stajċ nattend il-biraħ. Kif tafu dan il-komitat u l-kompetenzi tiegħu fuq l-end user rights parti minn dan il-pakket u il-predeċessur tiegħi kien il-president tal- tal-president Imko u jina ħatlu postu dawn il-negozjati kienu diffiċli ħafna u nixtieq nirringrazzja li xedu rapporters kollha tal-għajnuna tagħhom u tal-ideja tajbini li huma ħarġu bihom biex nippruvaw mhix l-affarijiet il qudiem fl-ewwel dialogu il-Presidenza assiguratna li ser jagħmlu offerta fuq il- Land user rights billi daħlu dawn id-drittijiet anke fil kapitu tal-neutralità tan-net u tal-roaming minflok ma joqogħdu jistennew reviżjoni parzjali anzi jew nkella revizjoni sħiħa tal-USD jew nkella li provaw jagħmlu revizjoni paċali issa. Iżda dan ma seħx fil-diskussjonijiet ta' wara u f'dawn l-aħħar ġimgħat biss li nexxilna nagħmlu progress fit-trialogu dwar land user rights. Fuq roaming il-Presidenza aċċettat maġġoranza ta' talbit tal-Parlament fuq dispożizzjonijiet ta' trasparenza u message alerts Din hija talba anke fuq il-perjodu temporanju qabel ma jkun hemm tmiem tar roaming illi l-utent irid ikun konxju ta' x'pakket ikun xtara u meta ikun ser jaqlef għal pakket ieħor li forsi jkun jiswa iżjed iżda se jkun hemm dispożizzjoni ta' trasparenza imma aħna irridu li kunem kontroll tal-konsum u anka għall-alerti għalix dan huwa huma diffiċli ħafna għal konsil għalix huma tekniċi ħafna biex l-operaturi jkunu jistgħu implementawhom fuq il-neutralità tan-net kien hemm iktar resistenza fuq l-end user rights għandna la oħra tax-shadows u trialogu ieħor il-ġimgħa d-dieħla. irrid ikun hemm talba l-end user ikun jista' jitem il-kuntratt jekk ma jkunx qed jirċievi servizzi li jkunu skont il-veloċità li tkun ġiet irreklamata. Jiena pjuttost sodisfatta bil-statutwali tal-roaming u ta' dawn id-dispożizzjonijiet iżda xorta għad hemm noqqasijiet fuq dak li aħna xtaqna anke fuq l-użu tal-internet. Se kuna trialogu ieħor il-ġimgħa dieħla jien se nkun f'kuntatt ma' shadows biex naraw jekk hemm xi mod ieħor li bih nistgħu impattu għan noqqasijiet li hemm biex niżguraw li l-konsumaturi jkunu qegħdin jirċivu trasparenza fuq dak li kunu qed jiġu offruti u jkunu jafu x'istgħu jagħmlu jekk is-servizz li kunu qed jirċievu ma jkunx l-istess ħaġa li jkunu ġew li kollhom fl-offerta u nħarsu anke il-Kummissjoni biex nagħmlu kif xil il qudiem. Kien hemm ħafna sijat twal ta' negozjati u nixtieq ngħid li nixtieq nagħti segretarja ta' dan il-kumitat kien ta' ħafna għajnuna u professjonali fil-mod ta' kif indirizza din il-kustjoni. Grazzi.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 thing is, you just vote too fast. So I'm going to suggest... Taġlu wis biex tivvotaw. għaddejnijom dawn il-voti vera malajr, għax tant u kontu vera effiċjenti organizzati, ma nistawx aħna nibdew id-diskussjoni fuq il-noti ta' briefing fuq TTIP qabel ma jaslu l-esperti sabiex jiprezentaw Għalek se nissuġerixi li nieħdu pawza ta' 15-il minuta u għet nittamaw li nkunu għawnek qabel l-10 nofs se nippruvaw aħna nibdew fl 20 been told they'll be here in 10 minutes, so we will. Alluli li ħajaslu 10 minuti oħra, nibdew mela flasha u kwart.

Uh, thank you very much. Our next session this morning is uh, on TTIP. Mela, session li jmiss uh, TTIP, l-standards eh, eh, dwar l-akwis publiku u l-protezzjoni tal-konsumaturi, jem tlet briefings li ġew preparati. Nishtiq nirringrazzja Dr. Stephen Wilcock li eh, jgħadem ma l-LSC Signora Barbara Holzer, l-assistenta tar riċerka fl-LSI u kif ukoll ħabib eh, Sur Jack Beltman mis-sebs eh, li ħajatina prezentazzjoni fuq l isfidi l-opportunitajiet. Il-negozjaturi l-mexxejja ġew mistiedna ta' biex saqsu mistoqsijiet ta' segwitu li ħajġu iktar tard. Nista' nifhem jiena minant sur eh, Dr. Wilcock li jittim tijaw ħajibqaw nek eh, wara din il-laqa jekk ikun jifdal xi mistoqsijiet milli ma nistgħux aħna nkopruhom waqt din il-laqa u s-sur Cosmos ukoll li ħadem fuq ir-rapport eh, ma' Barbara Wilcock. U għalek, mela, naddilkom il-mikrofonu, mela, prezentazzjoni ta' 10 minuti għal kull persuna, jekk tixtiqu tamlu għom dawn it-tlet prezentazzjonijiet, unbat naddu għal-mistoqsijiet eh, minn għand kullħat. Naħseb eh, dan naħseb tkun laħjar proċedura ma jekk joġobkom zommu mal-limitu ta' 10 minuti. Dr. Wilcox. Emżan ta' mikrofonu. Kasi, mela ħan introduċikom dan eh, dokument eh, fuq eh, l-akwis publiku ta' TTIP, mela l-punti principali minn dan il-dokument. L-akwis publiku dan huwa suġġest, suġġett fejn l-Unjoni Ewropea għandha interessi offensivi kif jgħidu. Mela, l-Unjoni Ewropea qed tara kif tista' tagħmel progress, speċjalment fuq il-kwistjoni ta' kopertura ta' akwist pubbliku fuq livell tal-istat u tal-libriet. Kwestjoni principali f'dan id-dibattitu dwar l-akwist pubbliku hija li kompetizzjoni effettiva fis swieq tal-akwist dan jifisser li inti trid eh, tindirizza l-ostakli de jure u de facto. Iġifiri, preferenzi bi bażi legali espliċit li jifavorixxu l-fornituri lokali kif ukoll li tifavorixxi dawka li ġejjin mill-użu ta' diskrezzjoni fir-regoli ta' l-akwis pubbliku importanti li jinti zom u dimajnek dawn iż-żewġ aspetti ma' zizzax inti tifoka bit fuq l-aspetti dejjure. Umbat, elementi oħor importanti fin-negozjati huwa it-titjib ta' trasparenza effettiva fi klim ieħor li jinti tkun taf x'inhu għaddej viżavi l-akwist, x'inhuma l proċeduri meta jiġu pubblikati t talba l-offerti u jekk dawna jkunu miftuħa u jiena tendrizza dawn iż-żewġ kwistjonijiet iktar tard fil-kundizzjonijiet ta' referenza ġejna mitluba li najdu kif l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti kellhom impatt fuq dispożizzjonijiet ġenerali fil-qasam kummerċjali u kif in-negozjati preċedenti kellhom impatt fuq it titi għax naħseb intkom konxi li il-negozjati situ mal-Kanada inkludew l-akwist pubbliku din kienet eh, kwistjoni vera importanti f'dawn in-negozjati u kwistjoni kienet li aħna ikollna kopertura ta' dan l-akwist eh, fil-Kanada u kon. Ġifiri, dan huwa preċedent vera importanti. Umbat eh, se nitkellem dwar l-sfidi il-prinċipali f'dan id-dibattitu ġifiri li niperswadu l-leġislaturi fuq livell tal-Istat tal-Istati Uniti sa biex jiftħu iswi għal kompetizzjoni u għall akwist hemm kwistjoni hawnhekk viżavi l-kompetenza peress li n negozjaturi tal-Istati Uniti huma limitati b'dak li jistgħu negozjaw fl-akwist peress li dan huwa kopert mill-kompetenzi tal-livelli tal-Istat. Svont, fuq kemmu eh, kemm huma wiesa dawn is-swieq ta' akwis fil-suq tal-Istati Uniti 13% tal-prodott gross domestiku għall akwis 65% huwa fuq livell sottofederali u tal-bliet imma t-netkelmu dwar sem iżar effettivament, ġifiri għax normalment ċifra hija għax qed nitkellmu dwar xi ħaġa ħafna rep 5% tal-prodott gross domestiku, ma xorta għadda t nitkellmu dwar panzi konsiderevoli mis-suq. Il-beneficjarji il-prinċipali għall-Unjoni Ewropea fi negozjati li se jkollhom suċċess dan ħajkunu l-SMEs peress li l-kumpani il kbar jistgħu huma jkollhom aċċess għas indirettament jiġifieri li jinvestu fil-ekonomija lokali u wkoll ifornu u kol il-suq lokali imma jekk inti SMI e fl-Europa għandek xi resources sabiex tagħmel dana neċessarjament. Setturi oħrajn li wis probabli se jibbenefikaw, it-trasport, u issu uh, ma fetaħxu u għal eh, linji ferrovari, ferrovjari kif ukoll il-bini u uh, l-Unjoni Ewropea b'saħħitha f'dawn iż-żewġ setturi li għadni kif issemmejt b'mod iktar ġenerali minn se jibbenifika mill-kompetizzjoni u l-akwist pubbliku qed nitkellmu dwar min ħallas it-taxxa peress li hemm użu aħjar ta' riżorsi pubbliċi u infiq pubbliku. Trasparenza iktar appettiva tfisser iktar integrità fl-akwist pubbliku iġifieri li naqsu nabżu għall kuntratti pubbliċi. Nixtieq issa nqatta' ftit ħin sabiex nitkellem dwar in-natura tal-ostakli għal kompetizzjoni fis-suq tal-Istati Uniti. Dawn huma il-preferenzi attwali de jure u dawna edin fil-latti eh, tal-Istati Uniti li għadhom jagħtu preferenzi li xi produtturi Amerikani mhux se noqgħod nidħol fid-detalji imma nista' mbagħad forsi nidħol fiktar dettall meta naslu għal mistoqsijiet u tweġibiet u mbagħad hemm ukoll preferenza għall SMEs li huma ta' minoranza. U dawn huma importanti u dawn huma soġġetti għal negozjati imma importanti ukoll il-preferenzi de facto ħan nitkellem dwarhom meta niġi biex nitkellem dwar it-trasparenza. In-negozjati u madwar l-introduzzjoni ta' trattamenti nazzjonali għas setturi koperti ġifiri li ma jkunx hemm diskriminazzjoni għal l-akwist li jisir taħt skedi speċifiċi irrifiri li najdu li numa l-entitajiet federali involuti fl-akwist kif ukoll li jinħarsu lejn il-livelli tal-istat u reġjonali ukoll. Fl-Unjoni Ewropea aħna għanna reġim wiesa l-akwist pubbliku li kopri livelli kollha ġifiri dak ċentrali, reġjonali, lokali kif ukoll utilitajiet. Ir-reġim tal-Istati Uniti huma għandhom standard fuq livell federali dwar ir-regoli tal-akwist pubbliku imma dana hija biss fuq livell federali u fuq l-akwist fuq il-livell tal-estat li huwa kopert hemm numru limitat ta' stati li huma koperti minn mill fsejjim tal-gvern dwar la kwis. Umbat, xiri iħor publiku fl-istati u fl-bliet dana la kwis mandumx sistema uniformi, ġifiri il-proċeduri varjaw bejnietom minn stat tal-istat u minn belt tal-belt u Għalek għawnek għanna l-kwistjoni ta' trasparenza għal darboħra jekk inti SMI e fl-Europa jekk inti t tipprova ikollok għacċessa suq ta' l-Istati Uniti, mux biss trid tkun taf kif eh, jaħdmu Kalifornja jew Los Angeles, imma inti trid ukoll tkun taf kif eh, jaħdmu Houston u il-proċeduri ma differenti ħafna għalhekk il-benefiċċju ta' li ninkludu il trasparenza bħala rekwiżit sabiex nirreklamaw il-proċeduri u il-kontratti dan huwa vera importanti qed nitkellem dwar kif għan indirizzaw dawn l-ostakli de facto. Importanti wkoll li niftakru li il-kopertura tar reġims tal-akwist pubbliku huwa bażat fuq negozjati reċiproċi Dan huwa minnu għalkemm hemm ta' eh, WTO dwar l-akwist pubbliku dan huwa bbażat fuq in-negozjati reċiproċi bilaterali għalhekk eh, matul dawn l-aħħar ftit snin l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea negozjaw ftehimiet reċiproċi il-fatt li l-Istati Uniti ma jkoprix l-akwist fuq il-level tal-istat jew il-libliet ġifier tfisser li l-Unjoni Ewropea zamet lura milli tkopri xi affarijiet mill-fornituri tal-Istati Uniti dwar il-punt ta' trasparenza u kważi wasal tal-aħħar punt tiegħi. It-trasparenza nistgħu ngħidu li kważi importanti daqs li naħdmu kontra l-ostakli de facto. L-Unjoni Ewropea toffri bizet trasparenza ġifiri għax proċeduri uniformi fl-Unjoni Ewropea u għax huwa l-level ta' akwist imma dana mhux il-każ fl-Istati Uniti u għalhekk is-suq eh, tal-Istati Uniti huwa inqas trasparenti. X'inhuma l-isfidi fin-negozjati? dan l-ewwel point li l-USTR m'għandux kompetenza li jinnegozja fuq l akwis pubbliku, jiġifieri rid jipperswadi li l-istati u l-entitajiet oħrajn sabiex jinvolvu ruhom fin-negozjati u il-leġislaturi tal-Istat tal-Istat Uniti mhux qed jaraw raġuni il għal għandhom jużaw flus ta' minna ħalla 16 favur l-Ewropej. Għalek vera sfida li nipersuadu dawn is-senaturi sabiex jiftħu is-swieq eh, tal-Istati Uniti. U punti ħor addizzjonali li riċentament saru negozjati fi taħt il- eh, GPA ta' WTO, il-ġifiri f'termin governmentali tal-akwist, eh, ġifiri sar ħafna xol, għal-kem mela Eh, Dena ma ta' interess enormi għall-Unjoni Ewropea li sfidi ġifiri li nipperswadu l-Istati Uniti huma pjuttost kbar. Mela xinu ma l-possibiltajiet futuri? Dawna jiddependu xiftit fuq il-pakket kollu kemmu, iġifiri il-progress fl-akwist mux qed narawh bħala possibbli li sir malajr, par negozjati oħrajn se jkun hemm bejn bejn kwistjonijiet differenti u huwa mistenni wkoll li dan ħajkun ftejm ħaj, iġifieri. It-test aħħari ta' TTIP dana ħajkun stadju biss fil-proċess li nippruvaw aħna niftħu is swieqet tal-akwiss. U it-titjib tal-aħjar pratika fil-akwis publiku fejn l-entitajiet tal-istat involuti ma konvinti li dana jintaf l-interessi ġenerali tagħhom u probabli dana ħajkun effettiv daqs li nikonkludu il test ta' partikolari. partikolari. Ħanala hawnhekk mela. Signor President, inti tixtieq li nadu l presentazzjoniet li miss ħanħares lejn il-kollegi tijaj nara jek u jisimaw tlet prezentazzjoniet f'daqqa IVA et nara dan il-sinjal. Iġifir dana kien vera, dina kienet vera inter prezentazzjoni interessanti, issa ħanaddu għal prezentazzjoni li imis. Barbara, inti ħeddimt kemm għal-Stat membru imma kif ukoll għal-Kummissjoni Ewropea ġifiri naħseb il-prezentazzjoni ħatkun vera interessanti. Grazzi tal-li edha hawnhekk il-Parlament illum sabiex tagħtina prezentazzjoni. Lodo tajba, jina jisimni Petros Kuzmu, eh, forsi eh, ma Nistaw taqtaw l-accent jiena ġej mill-Kanada, il-kollega tiegħi Barbara Hulze u llum se nitkellmu dwar l-isfidi l-opportunitajiet li TTIP għandu għall protezzjoni tal-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea. L-anta l istudju tagħna hemm tliet livelli li neżaminaw l-opportunitajiet differenti għal kooperazzjoni regolatorju taħt TTIP un bat li nevalwaw l-implikazzjonijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi kif ukoll li nevalwaw l-implikazzjoni li TTIP għandu għal sovranità regolatorju tal-Parlament Ewropew. Dwa da tajba, senjuri, jiena se nippreżentalkom il-sejbiet il-prinċipali skont il-dokumenti attwali il-setat regolatorju tal-Parlament Ewropew mhux mistenni li ħajjeġu mill-quta mit-TTIP imma xorta waħda E, il-Parlament Ewropew se jkolli bżonn jaċċerta li prioritajiet tiegħu jfasslu il l-agenda ta' kooperazzjoni regolatorja. Għal kem proċessi differenti u filosofija differenti li eh, fil-bejn l-Istati Uniti u eh, l-Unjoni Ewropea xorta għatan possibiltajiet għal eh, kooperazzjoni. Hemm sfidi, hemm opportunitajiet, iva, imma valutazzjoni ta' impatt ħatkun possibli biss ġala darba jimbeda il-proċess. Nishti issa antikom xi kuntest Eh, dwar il-għala għanna jkollna l-kooperazzjoni regolatorja dwar il-għala l-kooperazzjoni daqsek importanti taħt TTIP, importanti li intkom tirrikonoxxu li l-ikbar kizbiet mit TTIP ħajkun il-riżultat ta' kooperazzjoni regolatorji addizzjonali u mux li kunem iktar tnaqis fit-tariffi. għat nitkelmu eh, f'xi 45% fil-Stati Uniti waqt li huwa mistenni li l-Unjoni Ewropea tista' tati 70 sa 120 biljun euro fi sena bi 25% ta' tnaqis mux ta' tariffi u miżuri pal dawn. E, iġifi attentati numerużi ta' kooperazzjoni sfortunatament waslu għal ħafna disappunt għal raġunijiet partikolari. Diffiċli li nirrikonċiljaw il-filosofiji regolatorji differenti bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u kien hemm nuqqas ta' appoġġ politiku konsistenti għal xogħol regolatori dettaljat peress li li dan huwa proċess kontinwu, u mbagħad it-tielet punt kien hemm ukoll ma tantx kien hemm rida mill-leġislaturi sabiex iċedu xi awtonomija eh, regolatorja. Aħna rajnihom fil-sħubija eh, l-Istati Uniti Unjoni Ewropea u ehm, dana ġifiri laqat il-kontrapartijiet eh, tal-Istati Uniti u koll uh, now when we look oh, Għalek issa eh, meta nħarsu lejn il-possibiltajiet eh, attwali li għaw taħt il-proposta tal-Komissjoni Ewropea għandna tliet possibiltajiet. L-ewwel possibilità li jkun hemm iktar skambju ta' informazzjoni bejn ir-regolatorji Amerikani u tal istati u tal-Unjoni l-Unjoni Ewropea umbat ir-rikonoxximent eh, reċiproku ekwivalenti dan forsi jista' jkun l-istess imma eh, l-anijiet jista' jkunu l-istess imma il-mezzi kif ħanaslu għal dawn l-anijiet jista' jkun differenti. Umbat irridu nagħmlu għam dawn spermessa dispożizzjonijiet l-iktar effettivi tlilet miżura l-armonizzazzjoni jew simplifikazzjoni. Il-kwistjoni hawnhekk hija jekk ir-regolament komuni jirrepreżenta li eh, namlu leveling up jew dawn nimxu l-fuq jew l-isfel u hemm ukoll din l-evidenza li namlu il-leveling up. With regards to how regulatory cooperation Dwar il-kooperazzjoni regolatorja kif dana ħaj proċedi taħt TTIP, importanti li nirrikonoxxu li kif diġa għet jiena li dana kun ftejm ħaj iġifiri, meta jiġu konklużi negozjati jiġifier dana kun il-bidu għal proċess li jkollna kooperazzjoni regolatorja bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Għalhekk kif nżommu dana qudiema unne għajnejn l-lan tal-negozjati ura li jkollna proċeduri għal kooperazzjoni regolatorja li nistaw aħna niksbuħ taħt qafas xieraq u jekk nagħmlu hekk il-leġislatur matul il-negozjati u li jridu jassiguraw li dan il-qafas mhux biss ikun responsabbli trasparenti imma jkun effettiv ukoll. U għalhekk il-Kummissjoni et eh, proposta eh, korp dwar l-kooperazzjoni regolatorju u eh, dana ħaj jimmexxi l-prioritajiet annwali ta' xi oqsma u setturi ħafejn ħajkun hemm kooperazzjoni regolari bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u dan ħajkun il-qafas primarju għal kooperazzjoni regolatorju jekk il-proposta tal-Kummissjoni tiġi adottata. So now, having covered the different options and the process of Issa mela, il-possibiltajiet wara li analizzajnijom, u batlan kienet li aħna nevalwaw l-implikazzjonijiet fuq il-protezzjoni tal-konsumaturi kif ukoll l-ambjent regolatorju. Mela, kemm u kien hemm ħafna dibattitu dwar kemm huwa wiesa u jekk naraw l-ispess amministrattivi li dana wassal għal possibilità tal-iktar kizbit ekonomiċi. Kull settur jista' jibbenifika minn iktar aċċess għassu suq naqis tal-ispejjeż kommerċjali tal-konsolidat fuq il-frontier u kif ikolli jkun hemm eh, faċilitar tal-kummerċ imtejjeb. Umbagħad li jinfaslu eh, aħjar ir-regoli tal-kummerċjali internazzjonali l-standards u hemm standards tekniċi wkoll u eh, hemm ir-regoli ta' oriġini jistgħu jwaslu għal konverġenza kif ukoll dana jista' jkollu benefiċċji sinifikanti fuq sistema kummerċjali. It-tielet punt tagħna kien li Zida fil-kompetizzjoni minħabba l-progress fil-kooperazzjoni regolatorja dan qed joffri l-possibilità li jkun hemm inqas prezzijiet kif ukoll varjetà għal prodotti servizzi għal konsumaturi. U nistanzit ukoll li skambju iktar intensiv ta' informazzjoni dan joffri opportunità sabiex inkompli nadmu fuq il-politiki tal-konsumaturi u U jekk ma jkunx hemm biżejjed protegetti minna mela, wis probabbli imma li dan ħaj jiġi segwit fuq livell globali wkoll. Irridu nkoll naraw li huma l-denominatur l-inqas denominatur possibbli u mbagħad hemm opportunitajiet ukoll sabiex ġifri natu xaġa addizzjonali li tixpruna li forsi hija meħktira sabiex nelbu l-ostakli domestiċi, imma b'dawn il-wedjiet hemm ħafna sfidi wkoll. In our study we highlighted primarily four. Mela fuq l-istudji, fl-istudji tagħna aħna rajna li kien hemm erba' sfidi li TTIP eh, jista' jpoġġi għall protezzjoni tal-konsumaturi qed nitkellmu dwar id-diffikultà li nlaqgħu il-filosofiji regolatorji differenti bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti, ġifieri l-approċċ ta' prokazzjoni tal-prokazzjoni tal-, -prokazzjoni tal l unjoni Ewropea u l-Istati Uniti huma bbażati fuq approċċ ieħor u jista' jkun hemm iktar skambi ta' informazzjoni eh, dana jista' wis probabbli se jsir fis-settur tal-kimika, mbagħad it-tieni sfida tkun li nispruvaw aħna nsibu l-aħjar opportunitajiet tal-kooperazzjoni regolatorja sabiex nidentifikaw il-prioritajiet xirqa ġala darba mbagħad għalhekk jiġi eh, maqbul il-ftehim ikun hemm kooperazzjoni regolatorja u parzjalment il-Parlament Ewropew irrid jaċċerta li għażliet xirqa għal kooperazzjoni regolatorji jiġi użat setturi xirqa per eżempju dawk l-oqsma sensittivi għal protezzjoni tal-konsumaturi mbagħad irridu aħna nassiguraw li l-proċess ikun tajjeb ħalli bekk l-oqsma istituzzjonali jkunu xirqa biżejjed sabiex naxxertaw li jkun hemm sforzi kontinwi għal kooperazzjoni regolatorji u b'mod iktar speċifiku li il-korp dwar il-kooperazzjoni regolatorja taħt il-prioritajiet antwali ikunu effettivi u l-Parlament Ewropew jikontribwixxi sabiex jarċetta li l-prioritajiet huma rifletti fil-prioritajiet annwali tal-RCP u mbagħad ir-raba sfida li nassiguraw li il- sovranità regolatorja tal-Parlament Ewropew tiġi salvagwardjata u li rajna aħna mill-proposta tal-Kummissjoni Ewropea der li dan huwa l-każ jiġifieri li l-korp dwar il-kooperazzjoni regolatorja minaħa tal-Kummissjoni Eh, dana mux sejqna ta' l-autorita għal tfassi ta' regoli imma ġifir il-Parlament u xorta wahda jikollu is-seta li jew japprova jew jiċħat il-regoli li jitresqu. U fl-istudju tagħna aħna wettaqna erba' case studies settorjali u ħan prezentaw tnejn minn dawna fil-qosor is-settur tal-vetturi. Dana jista' jibbenifika ħafna mill-konverġenza regolatorju. U dan huwa t-tieni l-ikbar settur fl-Unjoni Ewropea u fid-dinja u U fl-Istati Uniti qed nitkellmu dwar l-ikbar su għal esportaturi tal-Unjoni Ewropea. Stimulus differenti jistgħu jiġu maħluqa permessa li nindirizzaw spejs differenti ta' suq, eżempju il-tikketjar, it-testijiet, pereżempju il sivels eh, differenti id-dwal u regolamenti rispettivi wkoll qed jaċċertaw li hemm livell simili ta' sigurtà, il-proċessi regolatorji huma imma differenti. Għalhekk Em, firxa ta' regolamenti l-arfin reċiproku jider li huwa possibbli u dan jikkonformaw il proposta tal-Kummissjoni tal-Mejju tal-2014 li titkellem dwar dawn l-anijiet u l-arfin reċiproku dana se jinvolvi l-iżvilupp ta' approċċi metakoloġiċi u u kol il-regolaturi sabiex nevalwaw l-ekwivalenza u tini għan li nsaxħu il-kooperazzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea li eventualment se jiġru jasal għall-adozzjoni ta' standards internazzjonali komuni. Case study ieħor li aħna minna fuq il-teknoloġiji tal-informatika tan is-settur u hemm opportunitajiet tal-kooperazzjoni regolatorja fis-settur tal-ICT iva eh, ta' dawl imma hemm oqsma ta' tasħib għal protezzjoni tal-konsumaturi dwar il-konsumaturi iva jistgħu jibbenefikaw minn iktar kooperazzjoni regolatorja u fuq numru ta' elementi tal-ICT pal pereżempju tikertejar elettroniku, l-aċċessibilità elettroniku bħala parti mid-rifin mill-kooperazzjoni regolatorju l-SMEs għandhom ikollhom e, u jiltaqgħu ma' inqas spejjeż u għalhekk ħajkunem inqas prezzijiet inqas tal konsumaturi fl-aħħar mill-aħħar Għasam sensittiv il-flussi liberi ta' data u l-Kummissjoni għalet b-moċċar li mux t-negozja dawn il-mizuri dwar privatezza ta' dejta ma mela l-Stati Uniti huma eh, favur li eh, jkunem negozjati fuq il-mizuri ta' lokalizzazzjoni ta' dejta jixtaqu li li kun fil- kapitlu tal-e-commerce FTT u impressjoni wkoll mill-leġislaturi eh, tal-Istati Uniti ġifieri sabiex ma jippermettux iktar miżuri u danna imma huwa model tajjeb għan negozjaturi Ewropej dwar il-meżuri tal-privatezza tad-data fejn iż-żewġ partijiet qed jiġu mitluba sabiex jħarsu l-istandards internazzjonali attwali tal-organizzazzjonijiet li huma jagħmlu parti tagħhom. Sabiex nagħlaq li nifukaw fuq il-qasam tal-protezzjoni tal-konsumaturi aħna nissuġġerixxu li il sovranità regolatorja tal-Parlament Ewropew mhux mistenni li jiġi mill-qutm TTIP kif smajna ħaj ħajkun fejm, ħaj jiġifieri li Eh, se jkun hemm mekanizmu permanenti bilaterali eh, ta' kooperazzjoni dana bħalissa mhux qed jikkonforma mal-mekanizmi attwali ta' kontrolli demokratiċi u politiċi jekk nasumu li l-proposta tal-Kummissjoni ħad tiġi adattata mela ir-wol li l-Parlament Ewropew jista' jaqdi huwa dan li jaħdem fuq kull tip ta' azzjoni li titlob bidla sa' sabiex naċertaw li il-korp regolatori ta' kooperazzjoni kun trasparenti u sabiex ikun hemm skrutinju tal-prioritajiet tal-programmi dwar il-kooperazzjoni antwali għad regolatori sabiex aħna naċċertaw li dawna jindirizzaw il-prioritajiet kollha tal-konsumaturi grazzi. Thank you, that's extremely helpful. Grazie ħafna, tassew utli. Iva. Jena nishtiq ninforma lil daw kollha fil-kamra li dawn huma dokumenti disponibbli online. Illa li jiex perswas li tixtiequ li taqsmhom l-luf ta' nies li kuntatjawna fuq is-suġġett issa kellim li Mrs. Jacques Perkmans li ħajpreżentanna ir-rapport tiegħu fuq l-standards. Grazzi Jacques. Fidik. Grazzi, Signor Presidente, eżijiet eh, membri, eh, Iva, tassew, eh, <laughs> tassew għani la għed nitkellem fuq xaħġa konkreta l-ewel darba fuq it-titib Għawnek, minnix għan kunet nitkellem dwar il- dwar xkiel eh, tekniku għal kummerċu standard semek le ħajkun hemm punti tekniċi mhux tekniċi fis-sens ta' inġenerija. Mħa ngħidilkom naqra mela fuq eh, TTIP eh, naħseb li ftit seta' jiġri l-Istati Uniti użaw il-template li kellhom moħħom li użaw ġifieri il-kapitlu li huma għandhom it-TPT mal- mal-Korea, ma nafu illi dak illi għanna aħna eh, ġifiri, dak illi eh, l-Istati Uniti biex nejtek għedu illi ħajħorġu eh, mill-mittipiti ħajwet u ħema għadu mujiex għadu mamluħx publiku dan. Mela, ħa nibda intikom ftit ftit doza tal-affarijiet tal għanna l-ISO eh, u l-IEC li huma livelli baxi eh, li ikolli nejt u kol anki livelli ferm baxi. Barra minn hekk il-mod kif l-standards jobtu ma' regolazzjoni, ma' regolamentazzjoni, jem eh, xikultanti kollok regoli li għaddu li għaddu għal kollox li ma' jibqawx standard fl-Istati Uniti imma aħna nitkellmu dwar regoli fl-Unjoni għanna iktar affarijiet vinkolanti, anke fil-mod kif isiru l evaluazzjonijiet u għanna varjazzjonijiet un mbagħad l-standards, ehm, d darbet nkellimkom fuq standards illi għal darboħra illi għal darboħra ehm, ma differenti fl-Europa u ma stretti eh, imma l-Amerikani laxki il-President titlob biex eh, dawru l-slajd imma le fil-fat il-kontenut mux fl-slajd. Mela, fin-nofs eh, qed taraw il-hardcore ġifiri, il-kooperazzjoni regolatori imbagħad ir-regoli u l-aċċess s sufu il-kolonni tal-ġemp u aħna mhux qed nitkellmu aħna mhux qed ngħidu li servizzi u l-Prokura Pubblika mhux importanti, imma qed nitkellmu qed nindirizzaw hawnhekk il-qalba. Nadja l-slide li miss ħamsin fil-mija jammontaw l-ispess ta' tibitis anzi, jekk ikonna mm, ikonna mm, ikonna gwadan ta' 56% jekk innaqsu bin-nofs it-tibitis. Mm. Mela, hawnhekk qed inħarsu eh, lejn eh, lejn regola lejn regoli, miżuri eh, u standards. Jekk wieħed ikollu jagħmel survey biex biex biex biex javalwa fejn fejn edin Sir Peter Chase għamel eh, indirizza dan dan is-suġġett. Għanna għannesta erba paġni li eh, jinkludi l-websites kollha tul daw l-aħħar 20 sena dwar dak kollu li sar fil-kooperazzjoni f'dan is-settur illi huwa marbut ma' set ma sajt oħra ta' 72 paġna bid-dettalji kollha. X'inhi l-konklużjoni? Il-konklużjoni e, li ma konniex sistematiċi konklużjoni oħra hija jekk nindirizzaw it-tibiti saħna qatt ma nindirizzaw l-anijiet relevanti mid-nies e, xed jgħidu fitri dan mhuwiex mhuwiex vera U rridda ngħidu wkoll li negozjaturi għatmu ħajamlu dan u għas ir-regolaturi ġviri din mhijiex kustjoni. Naħseb, jekk nikkonsidraw l-interessi offensivi tagħna fit-tibitit huwa li jkun approċċ ambizjus, importanti eh, li nilħu ftehim iva. Imma hemm anzi disfakki kbar memx eh, għasir reċiproku ta' standards, ehm, per eżempju, eh, li huwa punt importanti ħafna il-kapitlu ta' TVT eh, u ehm, dajjef u għawnek tistaw taraw erba ġifijiet ewlenin. Aħna kollha madana kollu ukoll jom ehm, tistgħu tarawhom inklużi fil-proposta ta' l-Unjoni kapitlu ta' sita fuq it-tibitijem hija xorta dajfam, aħjar minn kors ma xorta rridu morru eh, l-lin. Pero jekk ikonna eh, nikkonsidraw il-protokoll tal-evalwazzjoni ta' konformita, jekk jenna xinna nilħu eh, jekk jenna xinna nilħu ftejim mal-Amerikani fuq dan, għabazi ta' sita ikun għamilna pass il-qoddim erba' għażliet biex innaqsu t-TBTs, l-armonizzazzjoni ta' regolamenti eh, tekniċi, armonizzazzjoni ta' standards tekniċi, eh, għalfin reċiproku ta' regolamenti tekniċi u eh, l-arfien reċiproku ta' l-standards. Kontent li il-kollegi għaw nitkellmu dwar dan ukoll ftit u ma l-FTAs li jitkellmu dwar l-armonizzazzjoni ta' regolamenti ta' regolazzjoni teknika u għet jista' jikkonsidra nafta ma le ma nafx, forsi hemm xi klas tnejn l-iktar. Importanti li nkunu nistgħu nagħmlu xi ħaġa ma ma nkunux wis eh, ambizjużi. Eh, hemmhekk qed nagħti eh, xi eżempji dwar mm, dwar dwar ftehimiet illi kooperativi internazzjonali, forse nista' intikom iktar, imma insomma il-karta li aħna ma jena u sur Chase nitkelmu nitkelmu dwar dan fuq l-armonizzazzjoni tal-standards mbagħad għandna A u B l-ewwel il-kooperazzjoni ta' entitajiet eh, ta' standards eh, Amerikani u ta' l-Unjoni għall standards l-aħjar u għallan għadu ta' għajzu għajsi, ma dan mux daqsek evidenti għall-Amerikani. Nishtiq nfakka li senjura Elena Santiago eh, Fifrar, kienet kienet titkellem dwar dan, hija il-segretarju ġenerali ta' ta' kem u meta madara kollu ġiet mistoqsija dwar xtip ta' kooperazzjoni ta' sew hemm f'daw l-aħħar 25 sena kienet kien kien diffiċli ġifieri ma tantx hemm ħeġġa biex immorru għal xi ħaġa ta' dan it-tip. Allura rridu nsaqsu eh, li huma l-entitajiet li jridu jikkoperaw, eh, pereżempju eh, nitkellmu dwar ansi entità Amerikana jew le. Il-bieraħ kellna dibattitu dibattitu kbir fid-Danimarka b'rappreżentanti Olja u iktar kemm nidibattu iktar naraw li anzi hija l-inqas xirqa. Hemm disa entitajiet li entitajiet amerikan li jħol u eh, standard ma mux ISO jew IEC. Eh, imma standards standards oħra li huma żgħati f'swieq oħra, l-ura naħseb li għandna ninegozjaw b'mod dirett iktar u iktar, ma nafx forsi permezz ta' soft link, eh, forsi dan iżid ehm, l-update tal-Amerikani, mbagħad hemm il ftehmit ta' Dresden u Vienna. Iġviri naraw li l-istess esperti tekniċi ehm, jikkonsidraw ISO u IEC u dan il-modell Ewropew għandi jirradattat ukoll mill-Amerikani. Ehm. Issa l-arfien reċiproku ta' regolazzjonijiet nafu illi eh, ma rridu nevitaw li nħoloq reġimi speċjali u mem lebda moviment ħieles u lebda Orti Suprema Atlantika biex nejtek, ġviri Ġifiri, qed taraw f'din l-slide provajt inqajjem ċertu punti ma jekk tixtiequ iktar dettalji saqsuni fuq l-arfin reċiproko tal-standard. Hawnhekk fl-ewwel linja qed ngħid le. Rridu naraw x'inhuma l-interessi fil l entitajiet ta' standards tal-Istati Uniti. l li xumma deġa għandhom standards bħal l-STM li huma mifruxa madwar id-dinja. Għala għalja dan huwa standard li huma mhux rikonoxxut fl-Ewropa, imma hemm madwar 400 standard li jinsabu fil ta' tagħna, ġifieri li dan noqogħdu attenti meta ngħidu li eh, l-Istati Uniti ma' ma jinkludux l-standards tagħna, ma dan l jiexu huma għandhom l-standards tagħhom, standards differenti iva, imma li huma rekonoxuta madwar id-dinja u anki eh, f'ċertu eh, ċertu partijiet tal-Unjoni. Ġifir irridu insibu eh, il-modi kif nistaw nindirizzaw din is-sitwazzjoni mingħajr ma kunu dogmatiċi, irridu kunu dogmatiċi iva fi fil eh, fuq meta twela ta' żmien fuq ehm, fuq ISO u fuq l-standards Ewropej. Imma irridu naraw ukoll kif pereżempju jiġu ta' l-standards fil-liġa Ewropea, ġifieri OMB ċirkolari A119. Eh, u rridu naraw naqraw kol kif dan ħajorbot ma l-standards Ewropej u eh, kif ħan inkludu dan fit-TTIP. Irridu kunu ambizjużi u naraw x'ambizzjoni ħanuru wkoll. L-evalwazzjoni ta' konformità u kif nistgħu nakkomodaw uħut tal-biet tal-Amerikani imma forsi dak nista' nidħol iktar fid-dettal eventwalment jekk intom tixtiequ għanna problema problema li ila fuq eh, il-makkinarju ehm, oxa u regolatur ta' eh, l Uniti fuq eh, is-sigurtà u il saħħa fuq il-post ta' xogħol imma jagħmlu jamlu dan u jagħmlu ħedma tagħhom u jaġġornaw ukoll skont it-taħdidiet ukoll li jkun hemm ma' l-Ewropej u hemm tliet tal-biet li trid titlob l-Unjoni ma dan kollu l-azla ħilsa bejn l nrts it it-tieni noduplikazzjoni ta' testijiet ta' komponenti, ħafna drabi ikun hemm testjar u mbagħad ikun hemm testjar mill-ġdid event eventwalment. Iridu niċċaraw dan il-punt. Mbagħad hemm id-disciplina jewel u illi nipprevjenu l-abbuż ta' dominanza. Hemm pereżempju każijiet ċari ta' diskrepanza qawwija fil-prezzijiet li huma fermola illi tasew iridu eh, nindirizzaw. Hemm ukoll il-fatt li TTIP għandu MRA aġġornat. Imma mm, naħseb illi għanna nwessaw bħal bsitam, per eżempju għal tamir mediku eh, illi naħseb huwa ferm iktar faċli u minn 20 sena ilu meta fallejna. Il-kooperazzjoni regolatorja kienna eżitu eh, eccellenti eh, illi jiena u l-kollega tiegħi minna illi fit-tielet fi tlieta mis-sitt setturi fejn fejn dak li għanna fallam, ħadem, ħadem eventualment, ma ħadem għal ma ħadem eventualment, iġifiri, inti jista' jkollok lini gwida volontari per fuq tamir mediku nejdu aħna jew kalla fuq medicini. Illi, eventualment, kif kifat dawn l-linji gwida jirru għadatat mod volontarju fil-liġi ta' l-entità l-oħra. Għax hawnhekk qed nitkellmu wkoll dwar regolaturi li suppost juru fiduċja reċiproka li eventwalment allura jaslu biex jadottaw ehm, l-lini gwida volontari. nasab li għanna niżguraw li ftit eh, ikonna dan iġviri l-adozzjoni ta' lini gwida identiċi iġviri kooperazzjoni regolatorji iktar mill-li taħsbu eh, taħdema numru ta' kondizjonijiet, ġifiri li kunem regoli ta' regolazzjoni aħjar. Jena xtaqt nala ehm, fil-waqt li nirringrazzjakom ngħidilkom ehm, ħnidħol fuq xi ftit punti dettal u vera li l-Istati Uniti eh, u aħjar jekk jersqu lejna eh, l-standards Ewropej imma f'dak il-każ eh, wieħed irid jifhem li ħafna mill-entitajiet ta' standards Amerikani għandhom track record brillanti u ma rispettati u rikonoxuti wkoll xie partijiet tal-Ewropa ġifieri Eva, eventualment stawna b'tom ma IC imma Dan jieħu żmien, ħantakom eżempju, meta pereżempju nibnu aeroplan. Le easa trid taqbel u tiċċertifika s-sigurta ta' l-aeroplan. U dan tagħmlu ehm, skont l-standards. Ġviri, hawnhekk qed nitkelmu dwar standards jistiem e illi huma standards Amerikani ma li jintużaw u koll ehm, li jintużaw għal minħa ta' entitajiet Ewropej. Ehm, U nafu koll li l-standards Amerikani tfaslu koll minn enġiniera Ewropej, ġifiri hemm dan, dan l-iskambju. Irridu naraw li konna għarfien reċiproku fit-titol. Da kollox. Issa fuq l-standards fir-regoli, nofs, nofs minnom ġejjin minn dawn id-disam disa minn 10 entitajiet ta' kontroll. Imbagħad fl-aħħar mill-aħħar għandna bżonn ftuħ miżewġ naħat, ġifieri eh, fl-standards, fil-konformitajiet u xi ħaġa li l-Ewropa tikkonsidra sepa eh, fl-approċċ il-ġdid qed ngħidu iva xinu x'inhi eh, il pożizzjoni tagħna. Għanna ġifieri self-declarations eh, minn minn ħatana ma, ma nistawx eh, nimxu għalli lix per esempio fl-2008 il-Komissjoni kienet proponit l-loxa regolatura amerikana għalet isma għalfejn aħna ma nistawx norġu dekjerazzjoni dana u nidħlu bija fissu u kienem sentejn ta' investigazzjoni wara kien hemm eh, evalwazzjoni ta' impatt ta' riskju qawwi eh, in-nies ta' l-oxa flew da' u eh, raw da' kollu li hemm fl-Ewropa u fl-aħħar mill-aħħar raw li kien hemm nuqqasijiet fi sistema ta' autodikjarazzjoni tagħna. U allura dan danġi dan mill-Amerikani. Kieku adottajna ma' approċċi ieħor forsi jkun nexxu. L-esportazzjonijiet ta' makinarju ta' tal-inġenerija huwa ferm ikbar mill-karozzi jew kella mill-kimiċi lejn l-Istati Uniti. Allura importanti ħafna illi ma nisbaljawx dan il-kolb. Grazzi. Grazzi ħafna. Innaqdu maħna tlet negozjaturi u l-enin mel-kommissjoni testaw jek jirġbukom tamlunna sinjal biex nkunu nafu fejn edin. Għalina għalilej li jam fil-fatem il-kap ta' l-IPR, il-sur Dominik, li huwa il- li huwa responsabli għal tariffi u non tariffi negozjati fuqhom u għammjaw kollega fuq l-istess soġġett. Mela. Ma naf forse l-ewwel nistgħu nibdew minn daw kollha li qed isegwu dawn id-dossier mill-gruppi politiċi. Iva, il-ġimgħa ġemma li għaddit naħseb rċevejt xi 7000 e-mail. Jekk joġbok, eh, jekk joġbok jena nixtieq illi eh, t-formulaw eh, t-formulaw il-femit ta'kom minn arma tużaw u kliem tekniċi jekk ħatużaw abbrevjazzjonijiet irridu jkunu ċari l għaliex irrid il-persuna n-nisem barra jridu jifmu komejva. Nafe li dawn huma argumenti, argumenti komplikati, ma jekk joġobkom eh, użaw lingwaġġ ċara. Mela, l-ewwel kellim suppost is-sur Xwob ma mhux jagħtawnek allura ngħaddi għas-Senjura Gepard. Grazzi ħafna. Anticipajtu wieħed mill-kommenti li kont ħanamel, ġviri, li fid-diskussjonijiet illum Hawnhekk nafu li eh, il-web streaming eh, hija sessjoni qed tiġi mxandra live iċ-ċittadini qed iseguna allura ta' min li jkunu jistgħu seguna Hemm hemm ħafna affarijiet li qed jintqalu ma li eh, mhux dejjem wieħed jifhem x'ikun qed jintqala. U hija ħasra li din informazzjoni tintelef għaliex ma tinftijemx. Naħseb ma tassew u sforz ukoll minn minn qed jitkellem illa għaliex huwa suġġett tekniku ma tanċandi ħin biex nidħol fil-dettal, imma insomma, iktar kemm nisma iktar umuli mistoqsijiet. F'moħħi, s-sor Perkmens kienet jitkellem dwar l-erfien reċiproku. Nista nifhem il-problemi fuq dan is-suġġett, kena dibattitu fuq dan dibattitu anki eh, sostanzjali, meta per eżempju għanna diskutu eh, il-prinċipju ta' regoli ta' oriġini, u punti oħrek u xħan neħdu għom in konsiderazzjoni u le. Nishti forsi eh, nitlobkom jek tistaw xem Talaboraw fuq dan, per esempio fuq l-ekwivalenza un kella l-arfien reċiproku, x'tifma eżatt b'dan, forsi eh, l-aħjar illi ikun eżempji konkreti biex bekk nkunu nistaw nsegwukom u eh, nkunu nafu eżattament fuq ixet nitkellmu. It-tieni punt li xtaqt nressa eh, u jiena ma nafxem ma mandiċ l-ismijiet u dim, allura l-affarijiet ħajkunu ktar diffiċli fuq eh, il-regolamenti u l-kooperazzjoni u fuq ehm, rekonoxximent reċiproku u l-ekwivalenti. Kien hemm punt dwar il-fatt li tendenza ġenerali titjieb ġifir l-affarijiet qed jimxu l-qudiem Issa, irrid nara naqra kif l-standards qed ehm, jitjiebu l għaliex ħafna mill-emails li nirċivi jiena u ma nies inkwetati <laughs> inkwetati l għaliex donnom eh, l-standards qed jaqbdu xejra kontrarja, ġifiri jiena xejn kun naf kif għan tejbu l-standards fis-settur mediku l eh, għaliex hemm eh, diskrepanzi ċari bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea fuq eh, ir-rekwiżiti eh, ta' standards eh, dak it-tieni punt. It-tielet fuq il-prokura pubblik. Smajna il-kelim jgħid li aħna għanna regolazzjonijiet, regolijiet uniċi, ma fl-Istati Uniti għandek regoli li varjaw minn stat għal stat, dan huwa vera, imma taħt il-liġi Ewropej għandek ħafna dispożizzjonijiet fejn aħna ngħidu fil-każ ta' ta' prokura obbliga sta li istati membri jekk hux ħajaċċettaw ċertu kundizzjonijiet jew le. U naf illi fil-Ġermanja hemm il-gvern ċentrali li jippermetti lill-lenders illi jużaw ċertu kriterji jew le, ġifieri l-uniformità fissu Ewropew mhijiex daqshekk monolitika wara wara kollox. Mhijiex daqshekk identika kull imkien kif intqal xi kuntant qed nitkellmu dwar l-oriġini, dwar ir-rispett ta' temijiet ta' bargaining, bargaining, eh, collective bargaining agreements. Naħseb pero illi jekk xi kultant hemm ċertu eh, eh, barriers, hemm xi kultant huwa huwa ħaġa tajba. Iva, naħseb ħa nibda nagħti minuta lil kull kelliema li xin kella ħan nispiċċaw blat weġibiet mingħajr l-espert sfortunatament. Andreas, il-kelma lilek. Grazzi ħafna. Sempliċement biex norbot ma dak il-għalet, senjura Gepard, l-akwist publiku ma tanċaħalli manuvra l-istati membri meta vizavi l-entitajiet fuq livelli iżar il-level ġifiri sotto nazjonali, u mitkella dak federali, e dawna ħafna minnom jokkupaw il-maġġor parti ta' każijiet tal-akwist publiku, għalhekk Ejva, eh, ħan ħaniksbu 3-4% tal-GDP. Ma ħajkonna tassew tassew ehm, sistema illi illi fuq tul ta' ħatati ehm, ħatati lokal għal xejra ġdida anke fuq dawn li ċken livelli. Grazzi, Sinjor President, għandha ħafna mistaqsijiet is-sur Dalton l-ewwel fuq l-akwist publiku u eh, l-problema sotto federali li għandna. Eh, eh, kif kif kif ħam tikkonsiljaw li nikkonvinċu għom kif nistaw nisħu fuq dan il-punt biex jemmexxuh il-qudiem fuq il-kummerċ ħieles. Intom mettejdu li l-akwist pubbliku il-klawżoli Amerikani jipermetu biex ċertu eh, kumpani jaċċest jaċċedu għassu suq u l smis le. Allura aħna kif kif kif ġiċu Issa, fuq il-potenzjal ta' tkabbir, dan huwa limitat fuq it-tarifi jiena nixtieq ngħid pereżempju, neħu neħu eżempju l ipad umu mit mit mit sterlina inqas ġifieri naħseb jekk irna xinna niksbu dil fuq it-tarifi tant l-aħjar iva għandhom mistoqsijiet oħra ma sfortunatament ikolli eh, naqfaw jekk fil-każ nagħmelhom fil-każ tista' tagħmelhom iktar tard. Grazzi Senjora President, tejt Senjora Xaranzova, grazzi tal-esperti, grazzi wkoll tal-entużjażmu tagħhom fuq it-TTIP, jiena kont kontenta li nisma' konferma illi eh, xogħol eh, u l-dak li għadna u minnu eh, ġifiri li għedina unek biex nħarsu l-interess eh, tal-Unjoni, nil-għaw kol il-fat il-ftejm GPA ta' WTO jiex bizzejiet, rridu morru l-lin minnu. U għonek nishtiq eh, nżid mistoqsija ma dak li għadek kif għal Daniel. X'nistgħu nagħmlu biex l-Istati Amerikani għom fin negozjati eh, ma nafx forse nisansansi anke l kummissjoni xamlet sissa. U aħna bħala parlamentari x'nistgħu namlu. Ma nafx eh, forse norganizzaw laqqa speċjali ma' assoċjazzjoni tal- ta' gvernijiet lokali biex huma tassew jifmu x'inhu l-interess tagħna u aħna nifmu tagħhom. Fuq eh, it-tariffi u l-NTBs jena u koll naqbel ma' konklużjonijiet jettakum Fuq il-fat li eh, din hija ċerasa fuq il-kejk ġifieri rridu neħu kull xkiel irid ikun hemm dialogu bejn ir-regolaturi u importanti li kuna possibilità fuq eh, fil-futur qarib, mhux għalfejn kollox ikun deċiż. Iva, forsi senjora President, peress li din il-diskussjoni interessanti u hemm ħafna eh, soġġetti eh, tassew tajjeb li konna mm, segwitu Iva, jekk ġobkom, jekk tistaw iżommu l-mistoqsijiet lill-panel, ma nixtieqx naqtam id debattit għalli li xenni se irriduħ imma forsi tqasru ħalli ikonna mistoqsijiet speċifiċi b'dan istadju Dennis, mhux hawnhekk, allura Pascal Dera. Iva, malajra, ħam eh, nil-limita ruħi, mandiċ mistoqsijiet, eh, sempliciment jiex naħseb eh, li l-entuzjazmu, l-entuzjazmu meta dan kollu iktar xejra ta' propaganda, tal allura imulli l-laftit illi in-resta' mistoqsijiet, allura nikkuntenta billi inżom l-opinjoni tiegħi. Grazie. Se jkollna ħafna ħin biex għall-opinjonijiet tagħna, imma għalissa nistgħu Il-mistoqsijiet Filip Ġiva. Iva l-ewwel ħaġa naħseb jekk inħarsa li ċifri tal-Kummissjoni l-Istati Uniti huma protezzjonisti fuq eh, l-akwist pubbliku il għaliex għanna 32% ma ta' suq Amerika li l-għom miftuħin u meta mqabel ma' 85% ta' suq Ewropew. U nishtin kun naf jekk l-esperti jistawx jizgurawna dan Bat fuq eh, trasparenzi u regoli ta' trasparenza l-Unjoni Ewropea permezz ta' ta' dokument bil-miktub eh, għaltinnam illi eh, l-axħar ċifri li għandam minn naħa taħħom ma tal-2008 nishtiq inkun għaf jek l-espert jaqblux ma dan telet punt l-Amerikani għet jidunna l-esti li jinfetħu ma fl-istess ħin għet juru iktar protezzjonizmu, nafu li hemm liġijiet li qed jitfaslu jena eh, ċevejt xeftejt serħan il-moħ eh, il għaliex rajt eh, illi minnaħa ta' senjura Marmstrom din kienet linja ħamra, allura nishtiq inkun nafem jekk jekk aħna verament u xħan niftħu minn 85 għal 95 eh, fil-mija fl-Europa. Ma tassew eh, ikolli nejt li jiena vera ma favur illi nifirmaw dan il-ftejm miktar kem nisma informazzjoni iktar imbiddel fimt. Grazzi. Grazzi Anna Maria. qabel ma nidħol fil-mistoqsijiet teknika, irrid insemmi problema politika għaliex fl-aħħar għandna dibattitu. U qed nisimgħu l lan ta'kom huwa li tresqu li hemm nuqqas ta' progress minħata tal-Stati Uniti, implementazzjoni fis-sistema tagħhom u mhix l estili u standards globali, anke fuq l-akwist pubbliku u l-konverġenza ta' standards u l-konverġenza regolatorja qed naraw li din hija problema li mhix se saħħa il-setat ta' negozjati tagħna. Nixtieq li nisma' aktar minn għandkom. Jekk mhux rikonoxximent reċiproku mela intom qed eh, mux għed t-sugġerixu l-għanam rikonaxment ċifru kum la kif nistgħu nħadmu l-istandardizzazzjoni ta' dawn l-entitajiet, kif nistgħu dan nagħmluh fil-futur, kif nistgħu naqblu fuq standards komuni. U li ma huma setturi li fuq livell tekniku nistgħu nagħmlu progress fuqhom. Imma l-mistoqsija prinċipali tiegħi hija kif nistgħu ntaffu n-noqqasijiet għal dawk li huma qegħdin tgħidu li huma l-isfidi prinċipali u d-dibattitu pubbliku li xi ħaġa kompletament differenti intom qed tgħidu illi s-sovranità leġislattiva tal-Parlament mhix qiegħda f'periklu, għandna din il-regola ta' trasparenza u qed nimxu magħha. Imma anke dan rajnih il-ġimgħa l-oħra fil-plenarja Waħed mill ikba gruppi politiċi kien laħaq ftejim f'komitat u ma segwix dan il ftejim fil-plenarja. Ma jistax ikun l f'minuta minuta Eh, nagħmlu din diskussjoni. U ma nistax ikun inti fi slide wieħed daħal xeba abbreviations eh, illi għax aħna qed nitkellmu l-ċittadini hawnhekk u ma jistgħux għalhekk jirnexxilhom jifmu. Mela. Imis issa lil Nikola Dante imbagħad Lisja Konsaj, Jens Nielsen u Riġni Losier u xena Nova. Aħna qed nippruvaw nsibu mistoqsijiet minn għandkom. Għaliex inkella se jkollna nispospon d-dibattitu li ieħor għal darb'oħra. Grazzi jint niprovanżon fil-qosor bli ngħid illi kif aħna għadna kemm il-darba fil-laqat kollha tagħna aħna ma rridux imbaxxu l-standards Ewropej. Aħna rridu li jkollna titib ambizzjuż u t-tielet li dak li qed nitkellmu fuq illum jiġifieri kooperazzjoni regolamentari, regolatorja hija l-aktar parti importanti tat-titib u l-aktar lista twassal għal benefiċċji jiena Jiena naqbel ma rata ta' 57% ta' ta' benefiċi dan din il-figura tvarja, però iżda indipendentement mill-kwantità din hija parti li tista' twassal għal riżultati ekonomiċi u tista' anke toħloq opportunitajiet fissu għall smis Iżda parti dawn kollu aħna nafu tajjeb li ma nistaw għad fistejim kummerċali insolvu il-kustjonijiet kollha regolatorji anke jekk ndumu 10 snin il-negozjati ta' TTIP. Jiena nixtieq inkun naf kif nistgħu nilħqu ftehim illi jasal għal uniformità fost il-regoli biex anke ikonna kooperazzjoni regolatorja għal snin li ġejjin. U importanti li nifmu illi kif x'metodu nistaw nistabilixxu u mhux ma sax ikun il ftehim wieħed fuq kollox għaliex impossibbli li jsib wieħed isib ftejm fuq kollox hemm affarijiet fejn ftehim ħajntlaħaq malajr u oħrajn eh, hemm wisq differenzi u għalhekk ikun ktar diffiċli li biex wieħed jilħaq ftehim. Grazzi. Grazzi. Onorevoli Lisa. Eh, ja konsari, mela, inti semmejt illi dan il-ftejn ta' TTIP jista' jkun ta' inċentiv biex innaħħu ċerta problemi nazzjonali bħal per eżempju fis-settur tal-minjeri. Qed jiġu konsentrati standard tal-ambjent iżda Bat, meta ħasser li dawn l-standards huwa importanti ħafna fid-dibattitu nazzjonali. Issemma u koll l-ajrupani dan huwa eżempju wieħed. Dan huma ola fis-Stati Uniti aktar milli hawnhekk, forsi tistgħu tinformawna iżjed dwar kif l-standards Ewropej jistgħu jitjiebu. Dan huwa importanti ħafna anke fil fuq id-dibattitu nazzjonali. Grazzi, l-Onorevoli Nielsen. Grazzi tassew. Jiena naqbel ma' Sur meta qal illi meta ikollna ftejm rrit ikollna mekkanizmu fejn il-kol flimkien nistgħu naħdmu fuq ir-regolamentazzjoni. U anke f'dak għandu x'taqsam ma' dritti tal-konsumatur, imma s-soqsija tiegħi għandha x'taqsam l-aktar mal-akusti pubbliċi U minnu kif qalet Evelyn illi għanna direttiva ġdida li taħdem fl stati membri kollha tal-Unjoni Ewropea imma xorta hemm marġini għal manuvru għal differenzi nazzjonali anke jekk hemm ftit biss imma dak li inkwetani huwa illi hemm leġiżlazzjoni differenti fl-Istati Uniti, meta aħna qed nikkoperaw mal-Istat mal-Gvern tal-Istati Uniti u m'għandhom eh, ir-regolamenti tagħhom. Għalhekk l-Istati Uniti lesti li jagħmlu xi ħaġa biex jistalva din il-problema u biex ikunna trasparenza biex din il-leġiżlazzjoni tkun tista' tkopri l-pajjiż kollu kemm huma. Grazzi ħa naġel kemm jista' jkun Eva. Inna nisimgħu li l-isfida ta' dan ehm, il ftejmu huwa li konna standards eh, komuni u għalhekk kuntent li nisimgħu intuizzjoni li ehm, l-standards mhumiex ehm, ġejjin minn dawn it-tip ta' ftejmiet imma minn entitajiet ta' regolazzjoni u l-importanti li ninkluduhom f'dawn it-tip ta' ftejmiet. Issa, mbagħad hemm l-ispejjeż dwar xkiel tekniku eh, u eh, punti oħra iva. L-ispejjeż eh, huma importanti ma rridu jkollna miżuri ta' ħarsien il għaliex hemm il-miżuri ambientali, miżuri ta' saħħa li huma importanti u anki miżuri favur il-konsumatur irridu jgħadu konsiderazzjoni. Allura fl-analiżi ta' tan-nefqa ma nixtieq. Eh, inkun naf kif evalwazzjoni ta' dan it-trattat u wassal għal kif mhux wassal għanzi għal tnaqqis ta' standard u regoli minnaħa tagħna mbagħad fl axar tkellimna dwar frammentazzjoni ta' Su eh, Ewropew u Su Amerikan illi eh, huwa xiftet jawis frammentata l-istess, naraw asimetriji, anke sur ġvat, kellem dwar dwar dan, ġviri, kif intom għazbu il qed tikkonsidraw illi nam jekk niftħu l-bibien beraħ u minnaħta l sotuniti jgħal-unna l bifux na kif b'din differenza ħanimxu l għoddim grazzi.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 għalek għalfejn memx mux ta' tkunu għaffet, mux ta' tiġi għaffet għadab t-istaw, tajdulna aktar mot ċar, tajjeb dikket mistaqsija ċara ħafna. Dan, Iva, ta' Signor President, mill għas regolatorju, kif sanu ma' differenzi bejn dawk il loqs ma' differenti li ma' jgħal mux ta' reġimi għal-jom bħal settur tal-vetturi bħal crash tests u wires differenti li ma jagħmlux sens li konna reġimu li muħoqs osma oħra fejn jagħmel sens li konna reġimi differenti bħal ikel per eżempju bħal GM u u ikel modifikati ieħor. Mela, tiflom l prezentazzjoni semmajtu illi il-negozji żgħar l-aktar li ser jibbenefikaw minn min dawn l-akkusti pubbliċi hemm xi evidenza mill-istorja li tista' tgħin biex tfemna dan l-istqarrija u f'din il prezentazzjoni suġġerejtu illi l-evidenza kienet illi mhux ser ikun hemm ġlida kontra l-standards tal konsumatur Ġak inti għamilt xi kummenti prezentazzjoni tijak. Mistoqsija tiegħi tista' tagħmel taf eħ il-paġna f'kull paġna biex l-akronomi jkunu kollha imnizlin hemmhekk. Inti fil-prezentazzjoni tiegħek semmejt illi l-SHEC dawn l-anijiet mhumiex problema jiena nifhimha dik għanijiet ta' sigurta, saħħa, konsumatur u ambjent forse tistaw tatu spiegaw naħjar u r-reba għaj, kustjoni iktar ġenerali dawn id-dokumenti kollha ser ikunu disponibbli b'mod pubbliku, imma il-ċittadini iridu opinjonijiet indipendenti ma jridux l-istituzzjonijiet Ewropej joħorġu opinjonijiet tagħhom. Jiena għalhekk semmur lura għal policy papers eh, u nitlob il-awturi ma jkunux fin-naħa ta' wara tad-dokument imma fil-faċċata biex inkunu nafu ġifiri min huma l-awturi ta' dan id-dokumenti u mhux biex ikun ċaru kolli mhux qed nikbu kollox aħna. Il-Kommissjoni, grazzi Signora President. Jiena Fernando Depinik li huwa li jiena l-koordinatur fix-xogħol ta' TTIP fuq il-mistoqsijiet differenti. Ewla qabel kollox nistgħu nikkonfermaw li ma jistax ikun hemm din dan it-tnaqqis fl-standards u li naqsu regolamentazzjoni dan aħna għedni mod ċar. U probabbilment il-level ta' protezzjoni ser jitla mhux ser jinżel, per eżempju, aħna qed nipparteċipaw f'diskussjoni tar rikonoxximent reċiproku ta' spezzjonijiet anke għal tamir fil-qasam ta' saħħa u mediċini dan qed isir permezz ta' audits li qed isiru mill organizzazzjonijiet Ewropej u mill-amministrazzjoni tal-ikel u drogi. Dan iħares lejn is-sistema ta' spezzjoni tagħna u jaraf l-ispezzjonijiet li jsiru fl-Unjoni u anke bil-kontra se jkollhom aktar riżorsi u żmien biex li jagħtu għal affarijiet speċifiċi bħal f'pajjiżi fejn li m'għandhomx istess livell ta' protezzjoni. Anke fis-settur tal-vetturi qed nidentifikaw tliet oqsma fejn jista' ikun hemm aħna nsejħula expedited harmonization Jiġifieri, aħna rridu jkun hemm standards armonizzati li ma jistgħux ikunu inqas mill-standards ta' regol regolamenti Ewropej, kemm fuq livell tekniku, legali u politiku. Mem lebda leġislatur illi faktar minn tlet mitzijat ta' negozjati dawn it-tip ta' suġġerimenti li dan il-protezzjoni da tnaqqas. Aħna nilqaw kwalunkwa indikazzjoni fejn fejn aħna forsi qegħdin ninsinwaw li se jitnaqsu l-standards. X'nistgħu nagħmlu biex nikkomunikaw aħjar? Għaliex aħna naqblu mija fil-mija mal-konklużjonijiet tar-rapport li smajna llum. Kemm dak tal-professur Pelkmans u anke dak dwar il-protezzjoni tal-konsumatur dawn huma ibbażati fuq il-fatti. Din hija informazzjoni eżatta u aħna jridu dibattitu ibbażat fuq il-fatti u mhux biss fuq allegazzjonijiet. U nista nagħti eżempju ta' allegazzjonijiet li mhumiex eh, veri. Pereżempju f'dan l-aħħar fil-blog rajna illi li labeling hija xi ħaġa li aħna proponejna fis-settur tal-ICT li labeling jista' jkun qed jieħu post it-tikketjar għall-ikel u anke inata eżempju għal koxux ta' tiġiġ per eżempju li se jkollna li labeling minn flok li komissjoni qatt ma proponi dan, anzi aħna edna b'mod espliċitu li l-awtur ta' dan il-blok illi li labeling japplika biss għal każijiet fejn ikollok xi tamir tal-IT li kollu display fejn tista' taqra l-informazzjoni. Irti kolna diskussjoni iktar informattiva u inqas preġudizzjata. Din mhix propaganda, dawn huma fatti. Anke fuq kif se jaħdmu dawn il-ftejmiet u kif se dawn id-diffikultajiet l qablu kollox irridu nkunu konxi il-kooperazzjoni regolatorja mhux ser toħloq so uniku Ewropew ġdid mhux ser noħol u liġi derivattiva li tapplika fuq ir-regoli kollha, din hija kooperazzjoni li tiffoka fuq oqsma li għandna interess komuni fuqhom fejn nistgħu nagħmlu progress. Meta dawn id-definizzjonijiet ikunu wisajn ħafna, memx lebda mod li jista' jkollna kooperazzjoni sinifikanti bħal GMOs u l-ormoni ma jistgħux nipparteċipaw wisq għaliex għanna ma naqblux fuq dan. Imma jista' jkun hemm oqsma fejn nistgħu niksbu ftehim bħal settur tal-vetturi. Narfu għalhekk dawk ir-regolamenti tekniċi u naraw u f'każijiet fejn ikun hemm effett indaqs. Mhux fejn pereżempju jkun hemm reputazzjoni ola. Fil-kas ta' Stati Uniti nafu per eżempju, fil-kas ta' missjonijiet, ta' ċertu missjonijiet, l-standards huma aktar ibsin mill-Unjoni Ewropea. Imma, meta niġu għal missjonijiet ta' dioxidu tal-korbonju, l-standards għana huma qola minn dawk tal-Stati Uniti. Nistaw napplikaw kwalunkwe tip ta' rekonoxximent ċifriku f'dan il-każ u lanqas fil-każ tal-kimiċi imma fċertu każijiet passatur tal-vetturi dan huwa fejn dan jista' isseħ. Fl-aħħar hawnhekk qed nitkellmu fuq it-tariffi u eżempi oħra, it-tariffi għandna għom l-importanza li jistħoq ilhom. Anke per fuq l-importazzjoni tal-vetturi hija 10% għal tessuti hija 15% u fil-Unjoni Ewropea jistgħu jkunu ta' 30% jew iktar. L-iPads fil-Stati Uniti huma irħas mhux minħabba tazzi imma għaliex l-iPads huma prodotti ta' taxxa zero li għandhom m'għandhomx dazzi fuqhom. Dawn huma affarijiet li huma taqsant importanti numru ta' qisma tal sistemi ta' standardizzazzjoni u evalwazzjoni ta' konformità jien nibża illi l-approċ tagħna u dak tas Uniti huwa differenti ħafna u dan huwa qasam fejn irridu naħdmu ħafna biex inneħħu dawn id-differenzi. Grazzi Alina Lonan. Se jkollna nwaqfek minuta jekk ma jimpurtax. Il-Kummissjoni nistgħu nistadnuha biex terġa' tiġi tikkummenta hawnhekk, imma huwa diffiċli iżjed li nisimgħu mingħand l-esperti. Għalhekk forsi nistgħu nisimgħu minn għandhom l-ewwel. U nixtieq nfakkar il kulħadd illi il-fatt illi senders mhux se jitbaxxew hija xi ħaġa li ta' tkompli tiġi imresqa kemm darba mill-Parlament. Mela, il-panelisti jixtiequ jwieġbu kif tixtiequna nwieġbu? Kif tridu ta' il-President? Forsi ġak kun jista' jwieġeb darb'oħra. Ħan ħan wieġbu skont kif bdejna, skont kif għamilna prezentazzjoni, mela, fuq id-dibattitu dwar jekk is-suq Ewropew huwa perfett fuq l-akwisti pubbliċi le, da żgur li le. Hemm imperfezzjonijiet u għamil tajjeb li semmejtu dan il-pont. Id-differenza prinċipali kienet dik ta' trasparenza. Id-dispożizzjoni ta' trasparenza ikopru l-akkust pubbliku kollu fl-Unjoni Ewropea. Dan mhuwiex il-każ għal akkusti pubbliċi sotto federali fl-Stati Uniti. Jekk eh, kien hemm mistoqsija wkoll fuq x'inhu l-impatt dawn it-tip ta' negozjati Dak għandu x'jaqsam ma li nwaslu għal bidla fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa qasam li jista' iwassal anke għal bidla biex intejbu is-suq uniku. Kien hemm ukoll mistoqsija fuq assikurazzjoni ta' kwalità u l-standards fi dan ix-xiri. Il-kwistjoni hawnhekk hija f'dan il-ftehim għal dawn il-standards Ġifiri, il-livell ta' sigurtà u sikurezza ma kollok standards partikolari immirati biex wieħed jixtrib fors forcement ta' kumpanija partikolari per eżempju. Ġifri wieħed jista' jistabilixxi dawn l-ispeċifiċitajiet. Imma m'għandhomx jibbenefikaw kumpanija waħda fuq oħra per eżempju. fuq kif nistgħu nikbu progress fuq dan il-livell sotta federali fl-Istati Uniti. Jien ma xtaqx nagħti l-impressjoni li dawn l-istati mhumiex inklużi, 37 stat huma inklużi fil-ftehim tal-kwesti pubbliċi imma mhuwiex komplet dan għadhom ma qabbux fuq ċertu setturi. Fl-istati li huma koperti, il-bliet kollha bħal Chicago wkoll din hija kwistjoni li nitolbu aktar impenn minn naħa tagħhom. Din mhix daqshekk problema x'huma diġà impenjaw ruhom għal ċertu affarijiet. Imma għandek imbagħad il-problema illi f'ċertu stati għandek leġislaturi li qed inneħħu is-setat li qabel kienu jaqgħu taħt l-istat għax huma jridu jżommu l kontrol għalhekk qed ineħħu jihdu l din is-seta. Hawnhekk fejn se tkun l-iktar sfida kbira. U ma nafx jista' jagħmel il-Parlament hawnhekk imma jistgħu jinnegozjaw mal-leġislaturi biex inkunu nistgħu nikbu ktar informazzjoni dwar dan il-punt. Kien hemm mistoqsija dwar xi ċedi l-Unjoni Ewropea biex tikkonvinċi l-Istati Uniti. Din hija kwistjoni ta' reċiproċità. U ma tuna xi ħaġa nantuhom xi ħaġa. Il-kwistjoni hija jekk dan jaqax taħt l-akkus pubbliku nnifsu u f'dak il-każ l-Unjoni Ewropea tkun mistennija li tagħti iktar protezzjoni fuq servizzi apparti il-truk eh, eh, per eżempju anke fuq l-kostruzzjoni li mhux punt li huwa li huwa kopert. Għalhekk minħabba dawn in-negozjati hemm punti li mhumiex koperti u se jkollna nċedu fuq ċertu affarijiet. Imma, imbagħad il-kwistjoni ta' konċessjonijiet f'kapitlu ieħor ta' TTIP biex niksbu progress f'dan ix-xiri pubbliku. Din hija xi ħaġa li taqa' taħt in-negozjati wkoll. L-unika ħaġa li nista' ngħid hija li t-TTIP peress li hija fuq kwistjonijiet regolatorji mhux qed ngħidu li sar laħu ftejmiet mutur negozjati, x-xogħol jibda wara permezz ta' din il-kooperazzjoni regolatorja, permezz ta' entitajiet kollha differenti Jiġifieri hawnhekk hija kwistjoni ta' mhux ta' tal reċiproċità imma ta' kooperazzjoni regolatorja. Palma jisir normalment fi ftehimiet kummerċjali jekk inti qed tinnegozja t-tariffi t-negozju tariffi oħra. Dawn il-negozji jagħti mhux qed isiru b'dan il-mod sa fejn fien. Barbara would like to come back on your question. Just Barbara. Well, thank you for the many questions. This is actually Grazie ħafna l-mistoqsijiet. Nisbaħ eh, parti mix-xogħol tiegħi u sem wieġeb għal xi mistoqsijiet kif ukoll hemm wieġeb għal kummenti tal-Kummissjoni. U l-fatt li mela li qed ikkonsidraw li l-livell tal-protezzjoni tal-konsumaturi jkun ura u mhux sostenibbli skont il-prinċipju ta' provokazzjoni. L-Istati Uniti għandhom eh, sistema ta' responsabilità vera stretta li ta' sigura livell li ta' sigurtà. U t-tisjeħ tal livell ta' sigurtà għal-kooperazzjoni regolatorja dana huwa għamwasan mill-opportunità li tal-mur eh, esperjenzi ta' xulxin dwar il-mistoqsija fuq eh, il-punt tiegħi dwar l-importanza relativa ta' tariffi, ovvjament IVA il-protezzjoni ta' tariffi eh, ta' dirwa importanti f'TTIP imma l-importanza relativa minħabba l-kizbit li smajna dwarhom. Dwar il-komment tijak li xol tana huwa bażat fuq il-fatti, il-fatti ġejjin mill-proposti tal-Komissjoni Ewropea minn sforzi storiċi sabiex inkludu l-kustjoniet regolatori u għaxxol akademiku li jeżisti sissa. U għalhekk qed ngħid li mhux mistenni li mux mistenni li jieġi mill-qut il-qafas regolatorju tal-Parlament Ewropew u il-punt tal-konsumaturi l-protezzjoni tagħha ma nistgħux ngħidu li hemm iktar opportunitajiet jew sfidi għax il-proċess għadu ma daħalx fissax. Kull ma nista namlu, eh, namlu valutazzjoni tampa ġala darba jimbeda l-proċess. Yeah, I'll, I'll try my best to follow up with um, the commissions and Barbara's. Mela, se prova jiena, mela namel segutu tal-tweġibit li diġa smajna, mela se nitkellem iktar fuq it tariffi u fuq mbat kif hemm il-kooperazzjoni regolatorja timxi mbagħad dwar għalfejn mhux mistenni li ħajkun hemm impatt fuq sovranità regolatorja mbagħad dwar it-tariffi l-ewwel punt. Irċevejtu tweġiba jekk intkom interessati f'xi ċifri kien spat li jekk ħadd naħu tariffi kollha bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti ħajkun hemm bejn 0.11% ta' żieda fil-prodott gross domestiku għal għall-Unjoni Ewropea u għall-Istati Uniti 0.04%. Umbat irridu naraw mela dwar il-kizbit fil-benessri jekk ikun hemm tnaqis fit-tariffi u jekk ikun hemm tnaqis komplut, irridu naraw jekk dana jrid isir u jekk intkom mbagħad tafdaw f'dawn il modelli dejjem. U kif il-kooperazzjoni regolatorja ħataħdem bħala segwitu għal kumment li smajna minant Barbara fil-proposta tal-Kummissjoni qed jipproponu e korp għal kooperazzjoni regolatorja ħafna minn dan ix-xogħol se wara li jiġi konkluż il-ftehim u rajna dispożizzjonijiet simili fil-FTA mal-Korea, mal-Kanada, sita iġifi fejn hemm gruppi ta' ħidma settorjali li jiġu waqfa fejn iż-żewġ korpi jħedġu l-assoċjazzjonijiet differenti biex jaħdmu fl-imkien sabiex jarmonizaw l-standards regolatorji Waħna aħna qed naraw ukoll li hemm koordinaturi differenti għal kull parti sħalli bekk jistu jisolvu kull konflitt potenzjali. Ħafna minn dana jisera fuq xtibta ta' jieġi jiġi waqqaf mill-negozjaturi u kif il-korp dwar il-kooperazzjoni regolatorju u kif ikun hemm il-prioritajiet annwali u jekk hemm rieda politika mela nistgħu nistennew li ħanaraw naraw kooperazzjoni regolatorji deċenti u dan ħajjieħu ftit snin qabel ma nirrikonoxxu dawn it-kisbiet. Ġif importanti li nżommu dan u dimajnejna mbagħad dwar is-sovranità regolatorja ħna koprejni għal-aħjar fejn għadna li fl-aħħar mill-aħħar ma nix it-test aħħar, ġifir diffiċli li ngħidu 100% dwar x'qed jiġri U Iva, mżewġ affarijiet l-ewwel qabel kollox fil-proposta tal-Kummissjoni qed jipproponu li dan il-korp ta' kooperazzjoni l-laboratorju ma jkollhomx awtorità għad fassil tar-regoli dan vera importanti għall parlament Ewropew ġifier ma jitlifx is-sovranità għalhekk kull rekomandazzjoni li dan il-korp ħajkollu dwar il-kooperazzjoni l fl-aħħar mill-aħħar sorsa jridu jgħaddu mill-parlamenti mill-Parlament Ewropa u fil-dokument ta' proposta tal-Kummissjoni miżuri ta' salvagwardi ġifiri meta jgħeleġ e, ġifiri iżaw dana e, e, jekk ikun hemm xi tħassib dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi jistgħu jgħaddu miżuri apposta u hemm il-korpi u hemm miżuri ta' salvagwardja wkoll taħt il-proposta tal-Kummissjoni. Għalhekk dan għandi kun tasserħan ta' moħħa sovranità regolatorja kif ukoll għall-Parlament Ewropew. Tajjeb li ninnotaw ukoll li tajjeb forsi li namlu iktar riċerka ġala darba jikun hemm ftehim aħħari ħalli bekk nistgħu nagħtu analiżi iktar korretta fuq it-test attwali ġala darba jiġi publikat. Thank you very much. Grazzi ħafna. Sen wieġeb għal żewġ mistoqsijiet il-mistoqsija ta' Sinjura Evelyn Gebhard dwar l-ekovalenza. L-ekovalenza intużat hija possibilità taħt it-TBD dan il-ftehim ta' WTO imma ma tantx huwa użat sistem ta' ekwivalenza tal-1998 bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u forsi inti tista' tajt li l ftehim dwar is sigurtà tal-ajruplani tal-2009 u l-standards organiċi u ma' ripe ftejm ta' ekwivalenza imma ma ġiex propost għal prodotti industrijali imma l-settur tal-vetturi irridu għadna rridu narawx ta' jagħmlu għax il-rapport mux disponibli. hekk. equivalenza tfisser e, għarfin reċiproku imma mbagħad ftit differenti nixtieq ngħidilkom x'inhu ma dawn id-differenzi ħalli darba li ma jkollnex dan il-taħwit. Ekvivalenza, il-pajis ta' importa li importa jiddeċidi, imma għarfin reċiproku l-esportazzjoni jista' tista' tkun bazat fuq ir-regoli tiegħek stess. U mela fil-sistema ekvivalenti inti iktar limitat, mela lek l-Unjoni timporta ta' ekwivalenza mill stati Uniti għandek kollox li ġivalwat kas kas. Approċ ta' um, Pozitiv. Il-arfin eh, reċiproku dana jaħdem b'mod negativ ġifiri sa' kemma ma jkunx problema mela kollox jitħol. Imma miktar kondizjoniet l-anijiet istrumentali jridu jkunu l-istess, ġifiri mux eh, anijiet vagi, imma l-anijiet preċizi kif qed tarom dawna diskussjoni veterani, mbagħad eh, fil-kwistjonijiet veterani u eh, f'dawn il-kwistjonijiet jużaw equal diligence għal dawk l-isferzi sabiex ngħidu eh, ġifri dwar strategi jiġi fil-qasam dan jista' jkun il-każ tal-prodotti industrijali u per eżempju li għadu kif semma Fernando, għalek l-ekwivalenza iva forsi mod kif nistaw nadmu u dana jista' jiġi applikata servizzi wkoll Fissu intern aħna minna xi ħaġa li vera tiġi qrib. Meta minna valutazzjoni reċiproka u għanna l-esperta senjora Gebhardt hemmhekk, ġifiri qed nitkellmu fuq dawn l-affarijiet għalhekk l-ekwivalenza tista' ssir, imma l-idejja l-prinċipali hija li l-anijiet tagħna huma ekwivalenti kif nistgħu issa nassegurraw dawn mingħajr Eh, approċ tajfin reċiproku miftuħ. Għanna nistaw namlu dana fl-Europa, nistaw namlu eh, progress u bi ftejim ħaj nistaw namlu bi per eżempju dettali għal kull settur speċifiku. Jena nofni entuzjast tal dan l approach Rid naħdmu fl-imkien, il-rappresentant eh, mill-Italja punti ieħor. Tant kien punt li jamiltu ċar bit-Taljan li stajt nifmu il-proposti ma nistax not nati kull dettal dwarom imma nawna eh, irridu jihdu il-ħin. Ħadd jiena 20 minuta sabiex nati spjega spass. Nana kollu jinsaf il dokument Jiena qed nieħu gost li l-Kummissjoni bl-esperti kollha tagħha għablu li x-xogħol li sar fid-dokument huwa xir imma li nadi proposti tekniċi eh, dana jieħu żmien sakemm forsi ma s-Sinjura Fort inni dan il-ħin nixtieq ngħidlek li tirreferi għatini nofs tal-dokument u notif iħ il-paġna hemm numru ta' proposti li l-Unjoni Ewropea tista' tifda l-Stati Uniti wkoll u proposta dettaljata dwar x'jistgħu jagħmlu il-korpi standard u jekk inti għandek prodott wieħed ta' kooperazzjoni u eh, li ma tkellmux iġifiri ma' kooperazzjoni reali irid ikollna programmi marbuta mal-ftehim ħaj u hemm ħafna possibbli bil-ispirtu ta' TTIP u hemm ħafna minn dawn il-punti li għedin fil dokument Grazzi ħafna nixtieq jiena nassigura li eh, kollok bizet ħin għal mistoqsijiet imma għanna punt ieħor eh, li naseb li inti għandek ħafna passjoni dwar dan il-punt li jmiss ġifiri dwar is-suq uniku u jiena mhux ta' nitlob l-esperti tiegħi tal-Kummissjoni sabiex jagħmlu iktar issa imma se nsaqsi l-membri ħalli jarfuni jekk xi għandna bżonn kumitat ieħor fuq dan il-punt qed nissospetta li iva imma f'dan il-waqt aħna se nippubblikaw Dawn id-dokumenti kollha ħajkunu disponibbli ħan nippruvaw aħna ehm, diġaw ma disponibli ħanajdu ġifiri fuq id-dim netta dawn id-dokumenti minn fejġejn u jekk jistax ikollna revizjoni tal-prezentazzjoni aħħari ħalli bekk. Mela għandek kollox kopert fl-ewwel paġna. Grazzi ħafna xtaqt eh, nieħu il-mikrofonu u it-tim ta' negozjaturi tal-Kommissjoni disponibbli u sabiex naġġornakom fuq eh, kull tip ta' progress ħalli bekk eh, intkom tistgħu eh, mela tagħmlu supervizjoni ta' dak li qed jiġi negozjant, u il-Parlament ukoll jista' nkun regolatur u leġislatur anka fil-kuntesta Grazzi. ma nixtieqx jiena li nala dibattitu pubbliku u nixtieq li ntużaw il-lingwaċ għalli kulħadd jista' jifhem. Grazzi ħafna għal punti tiegħek jekk tixtiequ tajdu xi ħaġa bħala segwitu mela nistgħu nippubblikaw kollox skambju ta' opinjonijiet eh, ma' rappresentanti ta' DG eh, Connect fuq komunikazzjoni tal-Komissjoni dwar eh, Strategija ta' suq uniku digitali għall-Ewropa kemm il-darba aħna rajnija din l istrategija Eric Peters l-uffiċjali tal-Kommissjoni ta' TTIP jekk eh, jaġabkom eh, tistgħu intkom titilqu mill-aktar fis possibbli mhux li għax ma napprezzawx imma qegħdin vera tard fl-aġenda tagħna. Eric Peters Lionel Sona, Melek Peters minn DG Connect, Lionel Sona minn Connect Uri, my Linebinder. binder Head of Unit minn DG Grow. Peter, are you going to present quick? Peter, that a presentation in ewel ħames minuti umbat skambju ta' femijiet. Bien, je vous remercie Madame la, la Présidente. Grazzi ħafna, Signora President. Xtaqna aħna natu priorità li dibattitu lill t-weġibit, s se zon fil-qosor. Jiena jett hawnhekk flimkien mal-kollegi ta' DG Grow, DG Just u oħrajn, inklusu Segretarja Ġenerali. Biex nuri li dan il-proġett huwa proġett ta' tim. Tut informazzjoni. Il-priorità tal-President. Mitna ħafna importanza l kull priorità xaġa li jisider vera ovvja il-lum u li namlu l-ekonomija digitali per priorità tal-Komissjoni ma nixxin fakkarkom li dan ma kienx il-kas ħames snin ilu u naraw kif dan huwa r riżultat ta' viżjoni tal Prezent kif ukoll l-ekonomija digitali u l-iżviluppi u mbagħad dwar din l-istrateġija digitali ħaġa oħra ma ħafna fuq numru ta' miżuri partikolari għandna 16 il-miżura, 3 pilastri, 18 il-xarm Jekk inqablu s-sitwazzjoni mal-proposta tal-Kummissjoni tal-passat qed niskellem dwar aġenda prammatika speċifika xaġa ambizzjuża u vera importanti. U l-iżvilupp kun importanti wkoll. Meta niġu biex nimplementaw dawn il-miżuri li rajna aħna dawn il-miżuri kollha li ħajjiġu implementati fit 18 xar ċiħud din is-sena u mbagħad is-sena d dihra rajna wkoll mitorità xi suġġetti pereżempju dritt ta' esklusività, dritt tal-awtur, dawn il-kontratti, kontratti tal-konsumaturi għal kummerċ elettroniku imma għal suġġetti oħrajn pal per eżempju il-pjattaformi u d-data aħna ħassejna li kellna bżonn iktar ħin, speċjalment għal pjattaformi. Se nibdew valutazzjoni fit-tul ta' dan is-suġġett. Mbagħad nista' nsemmi punt ieħor it-teamwork. Diġa qed dan il-prioritajiet għal din l-istrateġija ħsibnijom fid-dettall taħt il-tmexxija tal-Viċi President Sip u dawk li ħadmu miegħu u Dika xi ħaġa ġdida l-Kummissjoni huwa rifless ukoll f'din ir-rida li naħdmu flimkien u sabiex nevitaw li eh, natu fuq dawn is-suġġetti b'mod frammentat. Jina naħseb li xol ta' tim, kooperazzjoni mal parlament Ewropew u l-Istati membri vera importanti għalina u parti kol mis-suċċess ta dawn il-proposti ġifiri li konna dan id-dialogu U f'dan il-kuntest nixtieq nerġa' nisħaq ukoll għal darboħra fuq l-interess tagħna li jkollna dialogi regolari f'livelli differenti mal-Parlament Ewropew. Ma nixtieq nagħlaq billi ngħid li kondizjoni għas suċċess tas-suq uniku digitali ħajkun il-mod kif dawn is-suġġetti li konċernaw l-ekonomija digitali, per esempio telekomunikazzjoni, il-privatezza ta' data, sigurtà ta' networks. B'dawn l-affarijiet kollha importanti li nkunu nistgħu nikkonkluduhom fil-ħin u bl-ambizzjoni li kellha l-Kummissjoni. Dina kondizzjoni għas suċċess tal-DSM. Naseb dak li eh, kelli ngħid jiena U aħna l-essi li nwieġbu għal-kull mistoqsija li forsi għandkom fuq dan il-sujġet partikolari. Grazzi ħafna. Sur Zola, Senjura Rebailer, forsi t titkellmu? Not really. Le, mux biex nikkommenta, imma biex najt li naqbel u nishtiq nisħaq fuq il-fat li dawn l-sforzi kienu vera koordinati, Mumbat spiċajna b'dawn l-azzjonijiet, inklużi fid dcm of Digi Grow, hemm żewġ lati differenti li huma importanti, il-punti dwar is-suq intern u s-suq uniku digitali, ovvjament dan jagħmel parti mis-suq digitali u mbagħad l-ekonomija digitali. Ma naħsibx li f'dan l-istadju għandna xi kummenti speċifiċi x'inżidu ma' dak li għadna kif smajna mill-kollegi tijaj Evelyn Gebhardt tixti inti t-intervjeni. Grazie ħafna, senjura President. Nishti um, ehm, nesprimi l-apprezzament tijaj n-kommissjoni tal-li vera ta' ħafna attenzjoni għonek Inna nistennu għal approach permezz ta' politika fil-Kummissjoni qed nitkellmu dwar sena 2011 ħafna kwistjonijiet hawnhekk li fil-fema tiegħi huma importanti u li nistgħu naħdmu fuqhom minnu fieħor li naraw jekk il-Kummissjoni staqbel speċjalment jekk meta nitkellmu dwar il-kummerċ, il-kummerċ elettroniku, għax kemm il-darba naraw li hemm problemi li jeżistu speċjalment għal negozji, speċjalment l-SMEs. U dawn id-diffikultajiet irridu nelbuhom u hemm problemi għall-utenti għall-konsumaturi u ħaġa tajba u rrid ikollna progress insibu r-regoli, nħorġu bir-regoli, nilqa' l-fatt ukoll jekk se jkun hemm regolament il-Kummissjoni qed tgħid li fl-aħħar mill-aħħar fl-aħħar minn ta' din is-sena se nagħmlu progresso u jkollna aħna ideja dwar fejn irridu fuq xiex irridu nagħtu attenzjoni u b'mod li huwa armonizzat ukoll. U l-Kummissjoni ta' qabel tkellmet dwar sistema fakultattiva għal kumpaniji u l-individwa lekka tnuhu gost li nara li sar progress. U għat nsaqsi l-kolħat eh, inti u kol, ma t dwar il-geo blocking. Dejjem nitkelmu dwar affarijiet mhux ġustifikati, geo blocking mhux ġustifikati. Irrid ikollna definizzjoni ta' geoblocking ġustifikat. Ħadd li eh, saqsejt imma ma seta' jiwiġibni. U l-approċċ tal-Kummissjoni nix nkun naf x'inhu fil-kummerċ elettroniku dawn l-affarijiet huma konnessi, rridu noqogħdu attenti li ma nispiċawx bi diskrepanzi fil-liġi bejn il-xiri online u mux on, uh, u offline ukoll u il-xiri tr transkonfinali u uh, attenti għawnek għal konsumaturi għan negozji oħrajn u jiena ferm interessata fil-approċċ l kommissjoni u xini l-intenzjoni tagħhom ġifiri kif x'approċċ ħajjidottaw u mbagħad eh, l-aħħar mistoqsija tiegħi speċjalment minħabba l-miti ta' ħin li għandna. Nistgħu naraw li eh, permezz ta' l-iżviluppi li linja bejn prodotti u servizzi qed issir eh, ħafna iktar ċapna u Dan huwa servizz qed eh, minn qed eh, nisimgħu dak huwa servizz imma dak ġej minn x'imkien ieħor, imma prodott jista' jiġi offrut eh, bħala servizz pereżempju il-photocopiers 3D. Dan huwa prodott, dan huwa servizz li jipprovdi prodott u ma nafux aħna x'inhu ma l-elementi ta' sigurtà u sigurezza se jkollna bżonn naħdmu fuqhom daw l-affarijiet għax aħna t nitkelmu dwar ċertezza legali u tagħmel differenza jekk eh, xaġa huwa prodott jew servizz. U nixtieq nżid punt ieħor addizzjonali hawnhekk. Kif tista' tiddistingwi bejn affarijiet online u offline? qed naraw li hemm din it-tensjoni palissa bejn l-affarijiet online u offline ma nasibx li huwa rol ta' minn ifassal il-liġi sabiex jappoġġa naħa jew l-oħra, imma importanti li niksbu belanċ u naċċertaw li ħajkun hemm kompetizzjoni ġusta. Għalhekk kif qed nippjanaw aħna li nassiguraw li id-dispożizzjonijiet ikunu obbligatorji meta jkun hemm taħwit bejn l-aspetti online u offline. Hemm ħafna ħwienet żar boutiques eh, li qed jgħidu li tista' tixtri online ma tista' tiġi hawnhekk ukoll u eh, tiġbor il-prodott, ġifiri tip ta' forniment. Għalek qed nitkellmu dwar affarijiet online jew offline għax iż-żewġ dimensjonijiet huma involuti. Il-Kummissjoni għandha opinjoni hemmhekk tista' ċerta ċ-ċertezza legali peress li ma tantxenna qed naraw il l-linja li taqta u importanti li l-affarijiet ikunu ġusti. Isur ġuva, grazzi Signora President, grazzi u koll il-Kommissjoni tal-li komunikatinna dan il dokumenti li huwa l-ewwel pass f'dan eh, il-proċess eh, ma speċat imma xi kultant dan huwa prova ta' ċertu ċertu erf fuq settur eh, digitali naħseb hawnhekk mhux qed nivvintaw xi ħaġa ġdida le sempliċement qed naqilbu l-ekonomija tradizzjonali kif nafu l-ekonomija digitali ġifieri ejja ma nagħmlux l-iżbal li ħanħolqu xi ħaġa kompletament ġdida mentri u bekk niseparaw dak li konna nagħmlu qabel u dak li ħanamlu issa fil-fatt issu eh, issu intern u eh, dan eh, l-aspett digitali ġdid li rridu nagħtuh huma ħaġa waħda imbagħad. It-tieni punt, il-kwistjonijiet ta' drittijiet ta' awtur aħna nafu d-dibattitu fuq il-bilanċ bejn l-aċċess u drittijiet tal-awtur dawn huma kontradizzjonijiet li rridu insolvu ma fil-fama tiegħi kontradizzjonijiet, però xorta inkwetat dwar ehm, it-ton ġenerali ta' test l li jiex nasib li qed nagħtu iktar prioritajiet dwar xi rridu dwar xi tittamel il-Kummissjoni li jibqa' xi ftit vag, imma qed naraw ehm, xiftit zbilanċ kontra id-drittijiet ta' awtur qed naraw it-titlu intejbu l-aċċess għal kontenut digitali. Mbagħad fit-tieni stadju jasal il-modernizzazzjoni tal-qafas għad-drittijiet tal-awtur. Hija ċertament wieħed favur il-modernizzazzjoni jiena nqabel li modernizzaw kollox fil-ħajja, imma ma nasibx li dan <laughs> Mhuwiex kollox irid ikunu nafu eżattament x'irrid ngħidu x'jiġifieri din il-kelma modernizzazzjoni. Imbagħad qed nitkellmu iva jista' jkunu neċessarju illi nżidu sigurtà illegali biex il-kellim il-kellim ikompli, iva ċertament jiena naqbel li kun hemm aċċess imtejjeb imma biex nkun sinċir naħseb id-dokument e, isegwi filosofija ġenerali illi tista' illi tista' forsi tgħeddet id-drittijiet ta' autur u e, il-copyright. Fu uh, il-fatt li eh, il-kontenut ma jistax jiġi f f'territorju ieħor eh, jew kella fuq il-każ li eh, entità kummerċjali tiddeċiedi li illi per esempio ma tippreżentax illi ma tippubblikax lopra opra l għaliex tqis li l spesu makbar. kbar. Ma nafx, id-donara naraw naqra nistaqsijena b'mod serju jekk um, ux um, <laughs> eh, eh, jekk ux qed naqtaw il-kundanna ta' dawn id-drittijiet ta' l-awtur. Nittama li ma ma morrux kontra dak il dejjem konna nirrepresentaw fl-Ewropa ġifieri eh, art ta' kreatività, iva vera, tajjeb il-modernità. Importanti, imma Naħseb illi il-kreazzjoni, il-ħolqien kreativ irridu inħarsuh u sta għalejna u dan nistgħu nagħmluh billi ma natux dan l-operaturi il-gbar natu drittijiet kummerċjali natu każ biss l-ispejjeż mingħajr ma nikkonsidraw il-konsegwenzi. Grazzi u wista. Ha, niprofa nġbor fuq fuq l-idejat, ġel kemm jista' jkun, meta nitkellmu dwar l-izzazzjoni f'dan is-settur importanti, irridu niżguraw illi qed nitkellmu eh, qed nappoġġjaw il-vantaġġi tal-ekonomija digitali, mhux neddu rridu naraw illi hemm prova wkoll u anzi illi ikun hemm bażi bażi soda taħ taħarsin u koll rridu nuqodu attenti fuq l-impatt tal-leġislazzjoni ġdida u um, ċertu tibdiliet li nistaw um, namlu, tibdiliet li nġibu fuq mikroentitajiet u natu attenzjoni partikolari l-innovazzjoni. ċertament nistaw namlu ktar ħidma, aħna fil-komitat tagħna dejjem dak li għamilna l-aħjar faħar mill-aħħar li noħorġu soluzzjonijiet pratiċi fuq eh, ehm, fuq il-xkiel għal-kummerċ, fuq id-drittijiet għal-konsumatur, nixtieq eh, bħala shadow tal-grupp ICR e inħeġġeġ l-Kommissjoni biex l-impen tagħha jkun immirat ħarsu lejn id-dibattitu li kellna fuq l-end user rights ehm, għal sentejn sħaħ. Dak kollu li qed nitolbu huwa li jekk inti eh, fornitur tal-internet u uh, ma tofrix il-veloċità jew kellha dak kollu li għandek fil kuntrata il-konsumatur jista' jirrenegozja jew kellha jħassar il-kontratt dak kollu li qed nitolbu u xorta għadna marħaqniex dan, allora jekk jġobkom kunu speċifiċi, illa li jiex jekk t eh, toħorġu b'xi soluzzjoni massiva biex s solvu kollox ċum ċumbom allura nispiċċaw ninnegozjaw ħames snin oħra. Iġifieri tkellmu kontenut digitali jekk inti ma tistax tiksbu allura tista' tikseb xi ħaġa oħra forsi jew kellha tirċievi l-flus allura. Naħseb il CRD hija mod pratiku il-qudiem qed indaħlu mill-ġdid sezel u naħseb li dan jista' jsolvi l-problemi. Fu il- il-wasla tal- tal-posta tal-, tal ta' ta' ta' ta konsenna naħseb importanti eh, li nibqgħu mixin kif sejrin, nżidu trasparenza fuq il-geoblocking naħseb li iva irridu eh, inkomplu eh, ntejbu dan irridu inkomplu il-portabilità ċertament imma naħdmu iktar u iktar mal-maġure fuq il-copyright niġildu l-kopjar, il-piracy u hemm ukoll modi oħra kif nistgħu napoġġjaw l-isforzi u insaħħu il-mobilità. Rridu nħarsu wkoll lejn ir-regoli tal-VAT u uh, l-effetti illi uh, dawn għandhom uh, fuq l-SMEs, naħseb illi rivoluzzjoni digitali irridu naraw illi ma toħloqx biżijiet oħra. Hawnhekk il-grupp tiegħi jappoġġja limitu threshold nafu li l-izviluppi eh, qed jieħdu eh, qed jagħtu l-setturi xejriet differenti eh, u fl-aħħar mill-aħħar il-konsumaturi jimxu ma' dawn ix-xejriet, ġifieri nixtiequ li jkollhom dawn il-benefiċċji ma' fl-aħħar mill-aħħar importanti li l-kompetizzjoni u s-sigurtà tal-konsumatur inħarsuhom it-tnejn l-istrateġija ta' sikurezza u sigurtà tagħkom fuq eh, partikolarment it-tfal u l-minuri eh, nisab din hija mhux sempliċement diskussjoni eh, li trid tkun preżenti il-pjattaformi ma tkun miftuħa. Il-Kumitat Libe qed jaħdem fuq dan hemm trialogi għal dejn ma kunu konxi illi ħafna drabi il-negozji Ewropej huma B2B mhux B2C u allura rridu niżguraw illi l-leġiżlazzjoni tagħna ma tpoġġihomx f'pożizzjoni svantaġġata għal konsumatura ħafna drabi jisibuha strambi jekk iva <laughs> wieħed jitlobhom jekk iridu xi ħaġa biex jiżvelaw iktar u iktar data fis settur digitali bħal oħrajn importanti illi ikonna standards minn isfel għal fuq bottom up, iġifiri mux xaħat minn hemm fuq eh, ikollok il-Kummissjoni toħroġ lok b'xi menju eh, meta għandek dinja dejjem tibbidel. Irridu niżguraw illi jkun hemm proċess miftuħ u trasparenti. Kull min involut ninvolvuh u mhux eh, ikonna mm, affarijiet illi eh, illi huma mistura u ma ovvjament il-konsumatur tagħna. Dawk huma fuq fuq il-punti tagħna hija sinjura Kanis għal hija jiena wkoll rapporter fitre u dak kollu li eventualment rrit jiġi eh, deċiż, ma insomma jalla nkomplu naħdmu fl-imkien sa dak iż-żmien, hemm ukoll membri oħra bħali li jipparteċipaw fit-tnejn. Naħseb punt kruċjali u pelastru ewlieni ta' din l-istrateġija huwa illi dak illi niksbu jkun ta' beneficju għal negozji u l-konsumatur. Ħafna drabi m'hemmx il-konfidenza tal-konsumatur minħabba li qed jixru l-lin mill-frontiera tagħhom, allura ma jafux ir-regoli x'inhuma, ma jafux il kif n-umma mħarsam. U allura rridu naraw li nadottaw l-ola standards possibbli imma fl-istess ħin u ektar importanti illi ikonna l-istess standards u regoli fl-Unjoni ħalli għallin inqas il-konsumaturi jħossuhom fiduċjużi li jafu id-drittijiet tagħhom meta jixtru online u n-negozju wkoll ikunu konfitti li jistgħu ibieħu il għaliex l-istess regoli japplikaw fl-Ewropa. Importanti il nifmu wkoll illi il-kustjonijiet illi rridu eh, insolvu jista' jkunu indirizzata permezz ta' regolazzjoni ġdida hemm kellha sempliċement nużaw ir-regoli li għandna imma ninfurzawhom. Il-Kummissjoni, pereżempju, fl-aħħar iddeċidiet eh, li id-direttiva ta' servizzi tmexxi fuqha u tneħħi l-xkiel li għad jeżisti fl-istati membri ġifir importanti biex eh, naslu fl-axar mill-axar għal dak li fassanna fuq eh, l-istrateġija tas suq digitali. L-axar komment eh, bitweġiba għassur ġevan, naħseb xed n nimmodernizzaw fuq il-copyright. Il-copyright ma kif kifini, sissa ma teħux in konsiderazzjoni l-imġiba tagħna li imbidlet, per eżempju, inti tiddownloadja xi ħaġa u l-kontenut ehm, jiġi kopjat mill-computer stess, ġifieri eh, ikollok diversi ehm, kopji u dawn ir-regoli tal-copyright meħdux il-konsiderazzjoni din l-imġiba ġdida tagħna u kif it-teknoloġija moderna taħdem. Allura irridu naraw li ma jkunx hemm dan il-konflitt. Jiena inħares bil-qudiem fl-aħħar mill-aħħar biex naħdem fuq dan il-proġett. Grazzi. Jekk jogħġobkom l-interpreti jistaw jibqaw maħna xar minuti. Ġviri, eh, rridu jkunu kemm jista' jkun konċiżi jekk joġobkom. Grazzi, Sinjura Reda, punt li ħareġ mir-rapporter fuq id-direttiva infosok meta konna qed eh, naħsbu eh, kif is-suq digitali Ewropej jrid jaħdem xi ħaġa li ħarġet mill-vot u li kella ruqa hawnhekk huwa il-liġi tal-copyright irid ikollha set ta' drittijiet tal-konsumatur. U din hija xi ħaġa li importanti neħdu konsiderazzjoni. Strateġija mm, għal suq waħdin digitali mhux sempliċement qed inneħħu il burokratija għal negozji imma il-intejbu is-sitwazzjoni ta' l-utenti kollha tal-kontenut ehm, kreativ. Da kollha il qed eh, jużufruxu minn. Issa, fuq eh, il-definizjoni ġenerali ta' suq eh, digitali wahdini, mill-idea ta' unjoni digitali ma' mux biss ġifiri nitkellmu dwar transazzjonijiet imma meta nitkellmu dwar blocking per eżempju eh, qed nitkellmu dwar aċċess għal kontenut miksub mod legali ma problema li uħut jaffaċċjaw hija illi ma jistawx jagħmlu dan l għaliex mhijiex offruta fil-pajjiż tagħhom. Allura mhux biss portabilità imma kwistjonijiet ta' aċċess transkonfinali mhux biss biex jinxtara kontenut imma wkoll għal forsi xogħlijiet illi huma finanzjati eh, mill-settur eh, eh, pubbliku, pereżempju bil-entitajiet ta' xandir pubbliku, imma wkoll servizzi oħra fruti l dan huwa kas ta' geoblocking illi nies qed jaffaċċjaw fil-ħatagħhom ta' kuljum. U għalhekk eridu eridu narfu ta' sew anke illi għajm eh, diversi nazzjonalitajiet li qed jgħixu eh, fuq l-istess eh, territorju u hemm ċertu minoritajiet ukoll li qed jgħixu lin minn pajjiżhom u għalhekk irid ikollhom aċċess għal materjal fil-lingwa tagħhom importanti għal daqstant li ma nelimitaw xirwieħna għal transazzjonijiet kummerċjali eh, ta' dan is-suq digitali eh, u nelimitaw dan kollu għal fatt li wieħed ikollu aċċess biss għal dak li jista' iħallas fuq il-pjattaformi. Xtaqna naraw proposti iktar konkreti imma naħseb illi hemm ukoll ċertu eh, kontradizzjonijiet għal dak li qed tgħid l-istrateġija għandna idea differenti, ġifieri fuq naħa il-pjattaformi li dikunu iktar neutrali fuq naħa l-oħra li dikunu iktar responsabli. Fil-femma ti hemm kontradizzjoni fuq naħa in-neutralità huwa prinċipju li kull attività hija meqjusa l-istess u dan huwa konċett importanti imma fl-istess ħin li ndaħlu responsabiltajiet iġifieri li u distinzjoni fl-uża tal-pjattaformi minnaħa tan-negozju naseb dan qed joħloq eh, kontradizzjonijiet allura rridu eh, nieħdu konsiderazzjoni fil-taħdid dettaljati tagħna. Grazzi. Mikrofonu għal-President. Iva, kienna il-kellima sanna Anna Maria Corazza Belt, il-Sur Gutierrez u eh, Sur Dalton u kellim ieħor. Grazzi. Iva, ħanżof il-qasir ta' sew biex nirrispetta l-interpreti nixtieq eh, nejt li aħna nilqaw il-proposta tal-Komissjoni eh, fl-axħar. Importanti illi eh, u għanna responsabilta għanzi illi nħabirku l-ewenet il-proposta trid tindirizza internet globali ħieles miftuħ tkellimna ħafna fuq is-sovranta, cloud Ewropea, naħseb eh, eh, dawn huma kollha kli dawn huma kollu klim fieraħ. Le, sempliċement iridu kompetitività, kondizzjonijiet indaqs, l-ebda xkiel, U eh, tassew kontenta illi l kummissjoni fl aħħar għabdet din it-tajba mhux dik ta' segmentazzjoni tal-internet. L-aħħar ħaġa nixtieq ngħid tal-lum hija li l-Kummissjoni qed tifoka ħafna fuq il-fermentazzjoni. Naseb l-isfida hija tassew dwar l-armonizzazzjoni, dwar suq uh, wieħed digitali uh, li inneħħu kull komplikazzjoni illi x-xekkel it-kabiru x-xogħol Jiena fl-Iran waqqaft waqqaft kumpanija u allura naf naf mill-esperjenza tiegħi il-fatt li qatt għandna problemi kbar fil-prezzijiet ta' ta' trasport u ta' u ta' mm, spes oħra li ma' tikollu naħseb din hija xi ħaġa mm, din hija xi ħaġa illi rridu nindirizzaw speċjalment għal kumpaniji żgħar u medji. Is-sur Gutierrez Preto naħseb meta nitkellmu dwar ekonomija diġitali mhux qed nitkellmu dwar setturi ġodda, qed nitkellmu dwar bidla. U irridu naraw naqra li huma setturi li qed inħallu barra għaliex forse ma xem hemm u jew Iwa raġunijiet oħra, mela, l-affarijiet nafu li qed jinbidlu eh, millu malada u wieħed forsi qed ibati biex jaqleb minn sistema analoga għal waħda digitali. Rridu nkunu kritiċi biżejjed ta' nfusna u naraw naqra x'għandna disponibbli eh, minn tal-Kummissjoni eh, u naraw naqra kif dawn il-kumpanija li qed nħalluhom l-art nistgħu ngħinuhom jadottaw biex ix-xogħol inkatruh flok fuq Rridu naraw ukoll li ma nħallu l-ħadd l-art fost ċittadini tagħna importanti li konna makinari importanti li konna l-armonizzazzjoni tal-VAT, per eżempju, din hija kruċjali jekk irridu su eh, uniformi għandna semester Ewropew, allura naħseb li fiħdan dak l-eżerċizzju rridu nipprovaw naraw jekk nistgħux konna din l-armonizzazzjoni eh, ma ridux nħallu ma din l-opportunità. Hemm sfid qudiemna huwa minnu li tal-inqas parti mill-Unjoni għandha strateġija għed titkellem dwar pjattaformi mal-investituri, importanti li ma jkunx hemm eh, dominanza ta' ċertu eh, search engines eh, li jippruvaw jibelaw kollox. Imma iridu inkun iridu nitolbu ħafna wkoll mill-istati membri ġifiri il-Kommissjoni illi il-Kommissjoni titlob ħafna u t-tirsisti fuq l-armonizzazzjoni tal-VAT imma u koll li tara naqram l-spejjes ta' pjattaformi loġistiċi li sfortunatament huma kollha punti li mhumiex preżenti fissam imma kollha importanti fil-fażi ta' implementazzjoni fl-istati membri. Grazzi. Emmet, tiħdem il-mikrofonu tgħid is-senjura Tunut Ħoħastajn. Iva, jiena naqbel bisħieħ mal-kwistjoni tal-vejti imma dan huwa msemmi b'mod ċar fl-istrateġija illi irridu nagħmlu xi ħaġa dwar il-VAT u li għandna bżonn armonizzazzjoni tagħhom jiena nixtieq nejċa xi ħaġa fuq ehm, il-kwestjoni tal-kunsenna tal-pakketti ehm, il fejn f'ċertu pajjiżi jaħdem u f'oħrajn le. Imma għek qed nitkellmu dwar suq wieħed. Allora ma jistax ikun din is-sitwazzjoni ħaj ikolna avveniment illum fi f'wieħed eh, mill fuq mill-lawli hawnhekk Ija, dan huwa tassew importanti l għaliex donnu il- l-Aġenzija tal-Posta madwar l-Ewropa mumiex qed jarfu dan mumiex qed iwieġbu għax tal-konsumatur, speċjalment dawk illi waslu il-pakketti. Naħseb irridu nwieġbu għall l-sfidi imma wkoll illi nilqgħu l-naqaw l-opportunitajiet, nishtiq eh, insaqs il kummissjoni għandek xi ħaġa iktar konkreta minn dak li smajna, hemm xi ħaġa iktar fi konkret minn ħatakom. ċet namlu biex napoġġjaw biex natu eh, nifs ġdijt l-għaliex għawnek eh, tassew għanna bżon bidla. l-axħar eh, kellim dan eh, jira minn qed nistenna l-Kummissjoni jitweġeb il-mistoqsijiet illum imma lej konna sessjoni oħra biex tkun tista' twieġeb imma grazzi ħafna tal-li eh, tal-li qed tisimgħu il-mistoqsijiet u tistgħu tagħtu forsi follow-up dirett mistoqsijiet. Iva, grazzi, iktar kemm naqra il- dan l-approċ tal-Komissjoni nirrealizza li forse l-approċ huwa wieħed tal modi għareltajiet ġodda, met netkelmu dwar il-ħarsin ta' stabilimenti eżistenti, eccetera, eccetera. Ma nafx, dana u kompletament differenti minn dak li toffri l-arena digitali. Aħna kena mm, rapport ta' Julia Reid, il ġivutat il ġemali li għaddiet fil-Komitat Ġure, fejn mm, fejn tassew rajna kompleta standards differenti mill-li qed jistennew il-konsumaturi tagħna. Allora naħseb irridu eh, tassew eh, nilbsu lenti ġdida. Irridu noħolqu kompetizzjoni ġusta u mux dejjem eh, naplikaw eh, l-offline l-offline rules partikolarment għal ċertu eh, servizzi offruti mill-internet illa li jiex wieħed ehm, jista' faċilment jevitom ukoll sempliċement ehm, joħroġ joħroġ solt mill-bot ehm, imma insomma hemm bżonn li regoli li nadottaw ikunu għalija li xinkella ħajkun regoli li sada jiskadu. Issa, nishtiq namel punt u nishtiq tweġiba mill-Komissjoni, pozizjoni tiegħi ija li mannux ikonna ġeoblocking imma ma rridux ikonna licenzji eh, pan pan Ewropej, eh, issa, pozizjoni tagħkom tidher li hija kontrarja. Allora nixtieq tassew eh, tmorru lura fuq dawn il-punti u tikkonsidraw il-pożizzjoni tagħkom mela għaliex ma nistax nifhem kif nistgħu nimxu l-qudiem b'dan. Grazzi Sanjura Gepard. Jekk joġbok forse namel talba jekk diskussjoni li qed nagħmlu fuq il-geoblocking ejja ma żommux biss il-punti tal-medja u l-kultura ejja nidħlu fuq l-aspett ta' kummerċ elettroniku eh, il għaliex jiena meta nisma' x'għandhom xejdu n-nies, qed nitkellmu dwar il-kontenut digitali imma dan huwa punt illi jifrex ferm iktar minn hekk grazzi ħafna. Zawni ma nistax nżomm l-interpreti iktar imma nistaw natu segwitu eh, għal dan. Grazzi.